Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Sinjuri, nissuġġerixxi li nibdew bil-laqgħa tagħna. Għadu ma wasal kulħadd, dawna ħafna affarijiet fuq l-aġenda tagħna u għal stant ma nixtieqx nitlef u ħin. Intom rajtu la abbozz tal agenda Nixtieq nissuġġerixxi mhux bidliet iżda punti dettaljati dwar l-ordni ta' kif se nanalizzaw dawn il-punti kollha. Se nibdew bir-rapport tas-sur Dyer għaliex hemm kumpanija importanti internazzjonali li ġiet hawnhekk biex tiffilmja lis sur Dyer, għalissa se nibdew bir-rapport tiegħu. Imbagħad ser ngħadu għar rapport tas-Sinjura Matera jekk hija tinsab hawnhekk magħna. Mbagħad wara se nanalizzaw il-qafas finanzjarju multianwali u n-negozjati qabel il-11 neqsin kwarta li x-Sur irrit eh, jitla. Allura jekk m'hemmx iktar kommenti ser nimxu b'dan il-mod. Nixtieq eh, Nil qal ġurnata internazzjonali tan-nisa u nonora li nisa kollha li jinsabu hawnhekk mana dan japplika mhux għall-membri biss iżda għal istaff ukoll. Huwa ġust li niċċelebraw il-ġurnata internazzjonali tan-nisa. It-tieni punt, l-avviżi minn naħa tal-President. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għal eh, l-atti delegati li niġdu l-aċċess l-istaff tal-Parlament ser jibdew esperiment fix-xogħol ta' kumitat speċjali dwar l-kim eh, sejjaħ paperless office, jiġifieri li ma jiġux intużati id-dokumenti fil-laqat, eh, dokumenti karta ġifieri printjati, issa li għandna l-email u l-internet, eċċetera, dan huwa esperiment li għandu jisir fil-komitati kollha. Ser konna nofstu zana iPads għal dispozizjoni tagħna u xi membri ser jkunu jistgħu jużaw l-iPads għal xi ftit ġimgħat jekk huma jimpenjaw ruhom li ma jużawx lanqas karta waħda biss dak iż-żmien. Aħna nistennew li jkollna applikazzjonijiet u flimkien mal-koordinaturi ser niddeċiedu min fil-fatt ser jieħu sem f'dan l-esperiment jekk ikonna iktar um, applikazzjonijiet naħatakom milli jkollna iPad. Waqt l-aħħar laqa aħna qbilna li naħtru lil xi nies il-kollega Sur Ashworth fil-grupp tal-ICR ġi maħtur bħala rapporter speċjali fil-fi eh, eh, amministrativu l-frodi għal Pericles u Hercules 3 dawn huma programmi tal-computer. Kif ukoll il-programm tal-Istatistika Ewropea, eh, Sidonja saret l opinion rapporter għalih għal program ta' l-Erasmus u kol xaħatiħor għal istrument ta' qabel idħul u il-rapport tal-inizjattiva għal Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Is-sur Abad telaq minn dan il-Kumitat u zid dispjaċina għal dan iżda ħadlu postu s-sur Ċeflowski li jinsab ma l-lemu xmana dal-ħodu Is-Sur u huwa membru tal-grupp um, tal-PPE. Jew ikela tal-ICR. imsommu. Tajjeb ħadlu waslu is-Sur Kaflowski, is-Sur Abad, eh, is-Sur Kaflowski ħa post is-Sur Abad fuq il l kollha li kienet jaħdem fuqom. Skużawni, għadni naqari qed jgħid il-kellim fuq il-partnership għal kooperazzjoni nukleari u il-qafas il-ġdid għal eh, ftehim ta' sħobija Ewropea eh, se toħodlu postu s-Sinjura Carvajo. Punt numru 3. Approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar laqatana. Passoltu, jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sal-aħħar ta' dalodu dawn il-minuti ser jiġu approvati. Hawnhekk wasalna l punt numru 10 li huwa dwar il-Fond Soċjali Ewropew u nagħti l-kelma immedjatament lir rapporter tagħna Sur Gajer. Flimkien um, mal-kameras ta' televiżjoni li se jiffilmaw. Jiffilmjaw. Grazzi ħafna. Dalodu aħna ħan diskutu dan il-punt tal-ISF aħna bħala komitat eh, budgetarju aħna qed nieħdu in l-opportunitajiet soċjali u fl-isfond għandna wkoll id-direttiva tal-implementazzjoni tal-ESF u eh, tal-perjodu futur fi 27 stat membru fejn għandna sitwazzjoni ta' 23 miljuna persuna edha u 13 miljun persuna illi qegħdin fil level ta' faqar u għalhekk għanna dal-istrument importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea li jġilet dawn l-elementi, jiprofa jtaffi s-situazzjoni u għalek anka jiprofa um, jikseb ċertu progress dan il qasam Aħna lan huwa li dan lan huwa li anka nżidu l-kwalità tal-ħajja fl-Unjoni Ewropea u li anka nkomplu noffru iktar opportunitajiet għal titjib għanna eh, l-sfidi, il-mobilità tal- u l-flessibilità fil-qasam tax xogħol, il-kompetenza fil-tarif, l-edukazzjoni fix xogħol kif ukoll il-ġlieda kontra l-faqar u anka l-kapaċità istituzzjonali u anka l-effiċjenza amministrattiva. Aħna qed naraw illi anka mill-lat budġetarju Eh, rridu nevalwaw kif qed jiġu amministrati il-fondi. Aħna nafu illi fir rigward ta' tmexxija u amministrazzjoni tal-fondi anke fuq l-istati fuq il-livell tal-istati membri. Eh, l-użu tajjeb ta' dawn il-fondi huwa wkoll għan politiku. Għanna dan il din il mina ta' prioritajiet għall-investimenti dan ifisser eh, tqassim ta' miljuni ta' flus u rridu naraw kif se nidentifikaw li huma prioritajiet l-iktar urġenti, l-iktar importanti fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu anka minħata tal kommissjoni jixtiequ illi ah, jibda jitħaddem u koll l-element tal-fondi fir rigward tal-ġlieda kontra l-faqar u l-qat u li anka nindirizzaw il-reġuni zvantagġati jiġifieri li għandhom allokazzjoni ta' 25% kif ukoll naraw li hemm ukoll differenza meta daw imqabla ma' reġuni li huma aktar b'saħħithom u aktar żviluppati il kumitat tar reġuni mhux daqstant kuntent bis-sitwazzjoni għaliex il-reġuni li huma eh, b'saħħithom xorta se jiġu allokati 52% mill-fondi. Fl-Unjoni Ewropea ma tistax tinjora ir-raġuni u naħseb li dan huwa punt li jisħoqlu iktar kjarifika. Dan kien il-lad budġetarju u tqassim tal-fondi. Minn naħal waħda, aħna nistgħu nilimitaw ruħna fuq artikli 13, 14 u 15, paragrafu 3, jiġifieri dispożizzjoni fuq l-amministrazzjoni tal-fondi Jiena rajtom uh, bil reqqa evalwajtom u ma naħsibx li hemm xi sorpriżi ftit uh, problemi zar. anka fir rigward ta' lażliet tal-finanzjar. Il-Komissjoni tipprova tindirizza dan b'approċċ uh, totali, approċċ sħiħ u qed anka tiddiskuti mal-NGOs u NGOs anka żgħar illi eh, permezz tagħhom tkun tista' eh, tindirizza dawn l-elementi u anka eh, tkun tista tamministra ċertu proġetti li huma relattivament żgħar sabiex verament ikollha dan l-approċċ totali. Dan l-istrument finanzjarju ġdid se jimxi skont il-fondi u hemm il-fondi ta' garanzija u ta' kreditu sabiex jappoġġaw anka l ISF kien hemm diskussjonijiet eh, ma' kollegi oħra u eh, flaqat oħra. U aħna ma diskutejniex jekk mhux eh, strumenti fondi tajbin jew le. Tarajn aktar importanza fuq l-informazzjoni li għandha tinata, per eżempju, reporting u anka l-kontroll xieraq minna l-istati membri dwar it-qassim ta' dawn il-fondi. B'dan il-mod il-Parlament kun jista' jsaraħ rasu li l-fondi qed jitħadmu mod tajjeb. Fuq il-Delegated Act, l-atti delegati, aħna nistgħu nsibu kompromess qed eh, hemm proposta għal eh, skadenza u l eh, hawnhekk fil-ħdan il-Parlament irridu niddiskutu dan il-punt anka sabiex naraw kif minħat tal-Kummissjoni Eh, din il-bazi legali forma ta' għati delegati nistaw nindirizzawa. Naħseb għana u kolna tuħarsa ħarsa eh, lej il-kontenut. Ma rridx li noħol u xi diskussjonijiet kbar dwar jekk u din il-miżura jew l-oħra jiex l-iktar waħda eh, xirqa sabiex niġġieldu il qat fl-Ewropa, però għalina il-kwistjoni importanti hija li ma miri li ma sfidi aħna nixtiequ nilħqu u li ma sfidi nixtiequ nelbu. Ma nafx għandix xinkun kontent li fil l isf u l-programm il-ġdid tal-innovazzjoni soċjali u tibdil soċjali eh, ir-relazzjoni ta' bejnietom dwar kif dawn qed jitħadmu naħseb illi irdu naraw jekk hemmx bżonn ta' ċertu limitazzjonijiet, naraw fejn nistgħu naqtaw l-linja sabiex uh, namlu uh, profile differenti għal program fir rigward meta mqabbel mal ISF. Jiena ħsibt uh, ħafna dwar x'nistgħu namlu, però um, għandi ċertu limitazzjonijiet dwar kemm nista' nkun kreattiv mill anke mill-lat politiku u m'hemmx għalfej li kull mira kulan tal-Unjoni Ewropea noqogħdu nirrepetuh f'kull fond u naħseb illi jkun tajb illi naħdmu eh, b'sistema aktar strutturata. Deux demandes de parole. Grazzi, għawżewġ tal-bit. Għal-kelma Sur Xurjan. Persze a többivel is, amit elmondott. Grazzi. Ringrazzja li rapporter jena nishtiq nġbar fil-qosor ċertu punti dwar kif aħna qed naraw din il-kwistjoni kollha l-Fond Soċjali Ewropew huwa fond li jeżisti għal ħafna snin. U il um, qatt ukoll jinsab magħna għal ħafna snin. U għal daqstant nixtieq inkun naf eżattament kemm hu effiċjenti dan il-font biex sali ma stadju jagħmel sens li nonfqu l-flus b'dan il-mod għal dan il-għan. Għal daqstant għandna ħafna mistoqsijiet dwar kemm u effiċjenti dan il-font. Sakemm għaddu jeżisti l-qatt irridu nassiguraw li dan il-font u l-utilità tiegħu tkun waħda iktar effiċenti. L-istrateġija tal-2020 tipprova toħloq iktar sinerġiji bejn il-fondi Ewropej. l-għanijiet tal-istrateġija 2020 eh, eh, ma kellhomx eh, sinerġi finanzjarja daqstant jeħtieġu iktar saħħa. Skont jiena il-Kummissjoni għandha qan jew inkella il-regolamentazzjoni għandha tkun eh, iktar faċli tapplika u mhijiex kwistjoni l-fond soċjali Ewropea u jrid ikollu normativa li tirrispetta iktar il-fond tal-koeżjoni. Dan ukoll din hija kwistjoni wkoll li tappartjeni għal fond ta' żvilupp rurali. Tlet fondi li għandhom l-istess għanijiet prattikament u għal daqstant irridu nżommu f'moħħna li fi żmien li ġejjin mhux ser ikun hemm xi bidla kbira nistgħu nisperaw biss f'ħaġa waħda oħra. Il-fatt li il-Kummissjoni tagħmel mekkaniżmi ta' kontroll biex permetti li nkunu nistaw nqisu kemm hija effiċjenti li nużaw il-fondi minnaħat reġuni tal-Istati membri din hija r-risposta biex ikonna tnaqqis ta' vera tal-qatt permezz ta' użu tajjeb tal-fondi. Għal-naqstant aħna rridu nsaqsu li niprivaw niksbu kif suppost l-anijiet, naslu għall-anijiet kif suppost, iżda wkoll li rridu nindividwaw periklu partikolari għaliex il-kontrolli jeħtieġu ehm, ehm, data min-naħa tar reġuni u Spiss eh, nieħu l-idea li ħafna jitkellmu dwar il-bżonn li nissimplifikaw l-użu tal-fondi. Din is-simplifikazzjoni iżda f'dawn il-proposti mhux qed naraw anzi jidher li l-pis amministrattiv, in-numru tal-pis amministrattiv qed jikber iktar. President jiena provajt eh, niġbor fil-qosor il-pożizzjoni tal-PPE u nħoss li meta tiġi żviluppat jiġi żviluppat eh, dak li tqal illum aħna eh, nkunu nistgħu nagħtu l-kunsens tagħna. Aħna nafu li l-kumitat kompetenti f'dan ir-rigward tqis eh, u tagħti importanza lill-opinjoni tagħna. Għaduk min iwies li nitkellmu dwar il-figuri għaliex aħna tiridu nistudjaw dan kollu Eh, fil-programmazzjoni ta' ta' seba' snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi Lazlo, issa naddu għal eh, Assur Godmanis. Grazzi. Fele, fi rapport. Nipprova nispjegaru xej bil-Ġermanis. Jekk aħna naraw daqsxejn il-riżultati xi ksibna fl-ewwel frar ta' dan is-sena, ta' din is-sena, x'nistgħu naraw? Naraw illi hemm qabża kbira bejn dawk il-pajjiżi li qed jassorbu li jassef mod tajjeb u dawk li huma dajfa f'dan ir-rigward. Ħarsu ftit l-ewwel percentaċ huwa 63% liħor huwa 19% hemm 18 eh, illi anka stati membri li huma Eh, fil-Eurozone illi fil-żona euro li mhumiex eh, situazzjoni tajba. Aħna x'għandna nagħmlu minħat tal-Kumitat Budġetarju. Irridu nuru illi din is-sitwazzjoni mhix aċċettabbli, din id-differenza hija negattiva, irridu naraw nifmu għalfej hemm din il-qabża kbira eh, f'dan il-perjodu, f'din is-sitt sena, is-sitwazzjoni li għandna llum. Dawn il-figuri huma sfortunatament biss eh, figuri ta' integrazzjoni għaliex hemm is-sottoprogrammi wieħed eh, magħruf bħala soft program fej il-persuni nataw it-taħriċ darbtej, tlet darbiet eh, jispiċċaw bla xogħol. U permezz ta' soft programs, wieħed ma jkollux bżonn ta' investimenti qawwijin la' strutturi, strutturi komplikati. U Umbat ikun hemm is-sottoprogramm, jiġifieri l-infrastruttura għar-riżorsi. U hemmhekk din is-sitwazzjoni il-figuri huma tliet darbit qar, jiġifieri il-percentaċ jista' jkun ta' 60% fil-mija li huwa tajjeb, però Mbatt tara fil-font ta' situazzjoni kunem bini ta' skola, ta' ta' taħriġ u la tendenza tkun ta' ħames darbit inqas. U għalek irridu verament naraw kif qed jintefqu il-flejjes. X'inhi l-attitudni minnaħa tan-nies jiena ninata t-taħriġ Eh, inkun kontent, eh, insib xol, nerġan tlef xol, nerġan mur għal-iktar taħriġ, u nibqaw sejrin hekk. Naħseb li fl-infrastruttura rridu nkunu daqsxejn differenti. U naħseb dan rridu nsaqsu għal il-Kommissjoni għaliex mhux qed tina eh, it-tieni lista ta' figuri. Għattina il-figura ta' 60% u naħsbu li situazzjonija tajba U uh, ġeneralment, din tkun tfisser biss 2% aħjar fil-rigward tal-fondi soċjali u ta' koezjoni. Naħseb li qed naraw illi faċilment inqasmu l-flus imma mbagħad naraw illi r-riżultati ma jkunux tajbin. X'inhi s-sitwazzjoni tal-qatt uh, anka fil-pajjiżi tagħkom? Kiku il- il-figuri huma veri huma tajbin zgur li l-qatt ma jkunx daqshekk qawwi. Naħseb illi din is-sitwazzjoni qas qatt ma kellna għaliex forsi kien hemm għadda minn dan it-tip ta' taqlib, però ma ħassejniex l-effett fuq livell ġenerali. Qed naraw il-qatt qed nippruvaw naraw kif se noħolqu iktar xogħlijiet, impjiegi qed nofqo dan il-flejjes kollha 75 biljun qed jintafaw f'dawn il-fondi u naħseb il-riżultati mhumiex b'saħħithom biżejjed għalhekk irdu verament nevalwaw is situazzjoni bir-reqqa. Grazzi. Il-rapporteur, vu voulez repond? Grazzi, rapporteur, tixtieq tikkummenta dwar dan. Grazie ħafna sur President, jek ti permettili. Jiena xtaqt nirringrazzja lil kulħadd tal-kontribut tagħhom, speċjalment is-Sur Goldmanis. Naħseb illi anke l-kommenti marru li l-in mitla artikli li semmejt, ġifieri l-finanzjament, il-tħaddim tal-fondi. Jina fimt suġġeriment ukoll fuq ir-rati ta' assorbiment u indikaturi oħra tal-li juru l-effiċjenza li forsi għanna nħarsu lejhom bir-reqqa. Idu naraw ukoll x'qed isir minnaħa tal-Kumitat tal-Impjiegi kif huma tirreaġixxu għal dawn il-figuri. Namel referenza għal dak li qal is-Sur Xuljan Jien naħseb illi qegħdin eh, fitri aħjar għaliex fil-futur il-programm budgetarju li kun l lest dal-waqt sar nindirizzaw kwistjonijiet bħal eh, kif se għandha tiġi jiġi sviluppat l-amministrazzjoni fir rigward ta' dawn il-fondi fuq il livell tal-istati membri u anka li jkun hemm Eh, li mumma regoli li mux iħallu dan it-tip ta' amministrazzjoni tkompli progressa u għalhekk forsi qed naqblu żgur fuq il-miri tagħna eh, smajna koll il- uh, komment li huwa diffiċli ħafna li wieħed jaħdem bil-flejjes fondi Ewropej għax l-istruttura waħda komplikata għalhekk jridu naraw illi nevitaw illi konna burokrazija illi tfixkel l-istati membri anka per eżempju l-pajsija il ġermanja eh, milli jitħadmu sew dawn il-fondi il-kontroll u l-amministrazzjoni tal-flejes Ewropej ma jistawx jiddependu fuq struttura komplikata għaliex jekk musar naħdmu fuq dan l-element ser ikona situazzjonijiet li ma jimxux tajjeb għalhekk dawn huma situazzjonijiet li wieħed faċilment jassoċja mal-Ewropa li xnafu e, x'fama għandha ta' burokrazija komplikata. Għalhekk e, irdu nippermettu illi l-amministrazzjoni tkun waħda tajba. Memx għalfej li noqdu nsemmu smiet, però il-dunuru il e, biċ-ċar illi l-amministrazzjoni tal-fondi għandha tkun waħda tajba u illi l-burokrazija ma tkunx ta' tfixki. Naħseb illi b'dan il-mod inkunu nistgħu nilħqu l-għanijiet illi l-koll nixtiequ nilħqu. Dziękuję panie. Grazie, nadu għal Sur Klawdowski. Europejski Fundusz Społeczny. Spiss jintqal li l-Fond Soċjali Ewropew huwa eh, formazzjoni ġdida għal persuni huma ġa kwalifikati. Fuq livell reġjonali jridu programmi, na bżonn programmi finanzjati minn fondi differenti mill-Fond Soċjali Ewropew, mill-Fond eh, Rurali Ewropew, biex nassiguraw li dawn ikunu iktar effiċenti dawn il-programmi u biex ikollna indikaturi iktar konkreti. Grazzi. Grazzi. Grazzi lil kulħadd. Dan kien skambju ta' opinjonijiet preliminari dwar xi kummenti li nigwida gwida min-naħa tar rapporter. Ser nirċievu dokument iktar tard U fl-10 ta' Mejju ser jinkunu qegħdin nanalizzaw la bozz ehm, ta' opinjoni id-data ta' skadenza għal eh, l-emendi fis-16 ta' Mejju mbagħad nadottaw ir-rapport fil-20 eh, ta' Mejju u ser tkun disponibbli għal Kumitat tal-Impjigi fl-10 ta' Lulju. u mbagħad settembru se tmur fil-plenarja. Issa nistgħu ngħaddu għal punt 14 għadna fis-settur soċjali iżda e, se nitkellmu fuq il- e, Fond Ewropew għall globalizzazzjoni u għall aġġustament Signora Matera, kjoġbok. fir rigward tal-mobilizzazzjoni għal Fond Ewropew fir rigward tal-aġġustament ehm, din hija tajba minn ta' Spanja hija applikazzjoni li saret sa l-31 ta' Diċembru sa' 2011 u għal stant titratta waħda mill-effetti tal-kriżi ekonomika. Dak mitlub huwa miljun 640.000 euro fir-rigward tal-suq eh, tax-xogħol eh, ta' eh, persuni li reġaw jidħlu fis-suq tax-xogħol iktar minn elf persuna li ġew imkeċċija mix-xogħol fil-komunità ta' Valencia u li kien jaħdmu fil-kostruzzjoni. Mm, rajna ħafna l-effetti tal-kriżi ekonomika li naqset il-possibilità ta' self minnaħa tal-banek għal kumpaniji privati bitnaqis tal fit-talbiet mod partikolari fis-settur ta' eh, kostruzzjoni ġdida. Palma tiftakru f'Diċembru tal-2011 il-Kunsill minkejja l-votazzjoni favorevoli minnaħa dan il-Parlament blokkat l-estensjoni ta' deroga ta' dan il-fond għal raġunijiet ta' kriżi ekonomika u għal daqstant bħalissa dan il-fond jirrispondi biss għal l-effetti ta' globalizzazzjoni u ġifiri delokalizzazzjoni u wkoll il-kofinanzjament fuq livell reġjonali mar lura għal 50 fil-mija. Għal daqstant jiena daħalt paragrafu ġdid f'dan ir-rapport fejn eh, enfasizzajt il-bżonn li nippreżentaw lill kunsill l-importanza li jkun hemm deroga mill-ġdid minħabba l-effetti tal-kriżi ekonomika għaliex jidhir li jekk ma qrajt eh, ħażin dak li qalu eh, għalet l-istampa internazjonali kriżi ekonomika għadha ma spiċċaċ. Jien nixtieq infakkar l kollegi eh, dwar it-timetable 13 ta' Marzu hija data ta' skadenza għall-emendi il-21 ta' Marzu l-votazzjoni fil-Kumitat tal-Budget u it-28 ta' Marzu ser ikonna l-votazzjoni fil-plenarja. Grazie President. Très bien. Merci, Monsieur Godmani. Grazie ħafna. Sir Gorbanis. Mikrofon għal-kellim. Ħaġa waħda mhix ċara, sissa aħna trattajna l-fond tal-globalizzazzjoni. F'każ fejn il-globalizzazzjoni i problema. Meta aħna nitilfu l-kompetittività minħabba l-problem ta' globalizzazzjoni għal daqstant ifisser li x'imkien ieħor barra mill-Unjoni Ewropea xi ħadd iktar kompetittiv u ehm, hemm iktar xogħlijiet f'xi interpriżas partikolari u xew xi sfera partikolari iżda jdispjaċini dan mhux il-każ jekk inti ser tibni id-djar tiegħek iżda mbagħad ħadd ma qed jgħix f'dawn id-djar Din mhijiex kwestjoni ta' globalizzazzjoni, din hija politika ħażina tal-gvern. U għalfejn għandna noqogħdu ngħinu f'każ bħal dan. Mm, dan mhux ġus, din mhijiex kwestjoni ta' terza ta' kompetittività. Per eżempju, xi nies li qegħdin jaħdmu f'fabrika partikolari minħabba l-problemi x'imkien ġewwa l-Indja jew x'imkien ieħor dan qed jitilfu il-kompetizzjoni Eh, din hija kwistjoni iżda jekk inti għal ħafna snin bnejt ħafna bini, ħafna djar u nis nies hemmnu li xi ħadd ħajmur jgħix fihom dawn id-djar, anke l-immigranti ġew mitluba li jmur u f'dawn id-djar ġewwa Spanja u dan nafuh, aħna ser konna noqogħdu nħallsu biex nappoġġaw dan, le, din mhix ħaġa ġusta u jien ma nappoġġaħiex. Għandek raġun, jgħid il-President. Nadu għas-Sinjura Andreasen. Well, I, <coughs> I want to support what Mr. Godmanis has said. Nishtiq nappoġġa dak li qal is-Sur Godmanis. Fi Spanja il-kriżi kienet riżultat tal-problemi fil-proprjetà. Allura ser nagħmlu? Din dan kien mod illegali ta' kif naħdmu fil-settur eh, uh, tal-propieta. U din hija kwistjoni li tiġi tolvuta mill-gvern li situazzjoni gravi. U jina naħseb li jekk nagħtu iktar fondi għal kwistjoni ta' din it-tip, miex is-soluzzjoni tajba u ser grava biss il-problema. Dawn in-nies m'għandhomx uh, fejn marru jaħdmu, m'għandhomx xogħol għaliex l-settur tal-propieta huwa staġnat u huwa il-gvern jrid isolvi din il-problema. Dinja xi ħaġa mhux ġusta, grazzi. Euh, Barbara, vous voulez commenter? Grazzi. Barbara. Si, grazie. Grazzi, President. Sta wieġeb lill-kollega. Din it-talba għandha xtaqsam ma' deroga eċċezzjonali li hemm li ddaħlet għabbażi ta' dan ir-regolament fl-2009. U dan minħabba l-kawżi tal-kriżi ekonomika. Ġalla darba l-Komunità ta' Valencia talbet li jkun hemm il-mobilitazzjoni tal-IGF mhux biss għall-effetti ta' globalizzazzjoni bħalma inti konta t-semmi ta' telf ta' per pereżempju, le qed nitkellmu dwar kawżi ta' telf ta' kriżi tal-ekonomija. U għalhekk din hija talba li twieġeb bisħiħ għal possibilità li nkunu nistgħu nemżu rizorsi għal dan il-fond. Min jannar tal-2012 għalhekk min issa l-qoddim id-domandi kollha li ser jaslunna jridu jkunu jwieġbu biss għall-effetti ta' globalizzazzjoni. U għalhekk nistidinkom tirreflettu ftit fur dak li għadkom kemm għattu għaliex jekk dak li huma minnu, dak li qalet is-Sinjura Andresen, l settur tal-bini jgħad fi kriżi u għalhekk huwa kompetenza tal-Gvern ċentrali jagħti tweġibiet konkreti l ħaddiema minna l-oħra wa minnu wkoll l-Unjoni Ewropea biex tagħti tweġibiet konkreti t tweġibiet konkreti li ċittadini Ewropej. Hawnhekk qed nużaw il-fondi Ewropej, dan huwa fond apposta għad ċittadini Ewropej ma joħloqx mill-ġdid il-kumpaniji u għalhekk t tirreflettu għax fadal ħin qabel ma naslu għal votazzjonijiet kemm f'dan il-kumitat kif ukoll fil-plenarja. Nittama li f'dawn il-jiem tistgħu tibdu l-opinjoni tagħkom. Grazzi. Jo merci Jutta. Grazzi Jutta. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nappoġġa bisiħli l-Barbara. Naf li eh, xi politiċi ma tantx Eh, ħassewa l-krizi u ma tantx xkritom, pero aħna rridu nħossu, rridu nħossu il-situazzjoni u għalhekk xtaqt nitlob il-kulħadd sabiex eh, kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Eh, mhix biss kwistjoni tal-banek, hemm ħafna flus, miljuni fin-nofs, jekk ma sar nagħmlu dan, is-sitwazzjoni se tkun iktar diffiċli naħseb illi s-suġġerimenti tagħna jridu jaslu anke l-Kummissjoni ma se tkun pożizzjoni li tressaq inna daw tip ta' proposti. E, naħseb illi kien hemm sitwazzjoni ibsa ħafna anke fis-settur tal-proprjetà wara kan nappoġġjaw il-proposta ta' Barbara. Pardon. Madame Vertman a demandé la parole, pardon, je ne l'avais pas vu. Signora Vertman, te il-kollega voilà. Fil-rigward ta' Spanja naħseb illi ovvjament irridu nappoġġaw li ċittadini tagħhom, però fir-rigward ta' Spanja mod partikolari jekk tippermettu li xtaqt ngħid illi irridu naraw daqsxejn fejn inbnew dawn il-binijiet għaliex jekk wieħed jara dan jara illi eh, il-bini eh, kien eh, estensiv Eh, u jekk kien il-kas li dawn bnew mal-kosta, per eżempju, eh, min jiddeċidi li eh, kollox sew situazzjoni nistgħu naċċettaw kif inhi. Għalhekk xtaqt nappoġġja l-Sur Goldmanis il-punt li huwa ressaq naħseb illi irridu nagħmlu differenza ċara bejn xini li mill kriżi ekonomika u li huma elementi tal-globalizzazzjoni u għalhekk irridu neżaminaw iktar biktar reqa din il-proposta. Si, Grazzi ħafna. Jena naħseb li għanna bżon iktar tarif speċifiku u preċiżjoni minn naħa tar-rapporter kif qalet anki fuq ir regoli tal-bidla regoli li nibdow fil-rigward il fond minn jannar tal-2012 fil-fatt fakritna rapporter fil-rigward shadows għandar boħra eh, ħan nitkellem issa fuq skeda 13 ta' marzu għall-emendi imbagħad 14 ta' marzu ikonna laqa' ta' l-empl, il-21 ta' marzu il-komitat tagħna mbagħad il-votazzjoni fil-plenarja. Min issa sa dak iż-żmien nitamaw li jkollna tarif li l-kollha għandna bżonn. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja l rapporter mod partikolari u issa nissuġġerixxi li naddu għal punt numru 7 fuq l-aġenda tagħna. Din hija negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali, l-MFF. Zommu f'moħħkom li l-grupp ta' kuntatt iltaqa il ġimgħa li għaddiet u issa ngħaddi l-kelma l rapporters Zommu f'moħħkom li l-Parlament Ewropew stabilixxa proċedura speċjali biex nkun nistgħu insegwu n-negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali u sabiex niżguraw li jkun hemm koordinazzjoni xirqa max-xogħol li aħna nagħmlu u anke ma' dak li jagħmlu l kumitati parlamentari l-oħra. Naddu l-evalwazzjoni mbagħad għall votazzjoni fuq it-test leġislattivi kollha li ser ikunu l-bażi legali għal politiki finanzjati fil-MFF għal perspettiva finanzjarja tal-ġejjini. Dan il-grupp ta' kuntatt huwa presedut mill-President tal-Parlament, il-President Schulz, bħalissa u hemm membri permanenti wkoll magħmula minn tim ukoll tal-Kumitat tal-Budget li ħosem u mbagħad hemm il-koordinaturi kollha tal-Kumitat tal-Budget. U il-gruppi kollha huma involuti dwar kif in-negozjati jitħejjew. U xorta waħda Skont l-iskedi tal-laqgħa differenti kun hemm membri oħrajn tal-Parlament li jistgħu jieħdu sem u anke rappreżentanti min-naħa tal-Kummissjoni skont fejn ikunu waslu n-negozjati meta mqabbel ma ftit jimilu. President Schulz stieden il-presidenti tal iktar kumitati li jonfqu fil-Parlament Ewropew li huma involuti fil-kwistjoni budgetarja, l-bidja, sajt, itre, reġi, trasport u l kumitat Empl tal impjiegi Il-Kummissjoni mbagħad ser tkun mistiedna l-iktar laqat iktar l qudiem Hawnhekk din il laqgħa kwistjoni kienet kif ser nagħmlu dawn in-negozjati li ħajkunu negozjati paralleli mal-kumitati differenti li huma l-iktar li jonfqu fil-Parlament Ewropew. Kien hemm skeda u għandhom għalhekk ikunu paralleli jew inkella il-budget jinħareġ wara l proposta leġislattiva jew viċeversa. Kif se naħdmu? U dan kien il-punt ewlieni u naħseb li l-opinjoni bażika li ħarġet minn din il laqgħa partikolari tal-grupp ta' kuntatt kienet li nħeġġu l-kumitati leġislattivi biex jagħmlu x-xogħol leġislattiv tagħhom bir-reqqa u nappellawlhom sabiex ma jikkwantifikawx iċ-ċifri għalissa. U naħseb li kull kumitat ewlieni fl-aħħar tan negozjati jrid jaqbel imbagħad għal ċifra l-ammont partikolari per eżempju għal politika reġjonali jew il-politika għal bidja, għal irċizet, etc. Jew għal politika tal-affarijiet barranin. Inkella ma jkunx il sens li nkun għamilna l-koordinazzjoni ta' dawn il-leġizlazzjoni kollha u kull kumitat leġizlattiv ikollu it-tentazzjoni li jagħmel negozjati għall ammont massimu per eżempju mill-bidunet. U dan mod ġenerali jista' jkun xkiel għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-negozjati budġetarji veru proprju. Napollaw lill kumitati Leġislattivi biex negozjaw kemm jista' jkun fuq il-kontenut tal-leġiżlazzjoni kif ukoll fuq il-politiki, il-kontenut tagħhom, l-aspett soċjali, eċetera Għalhekk l-ewwel li jagħtu ħarsa lejn is-sustanza tal-politika għalkemm jista' jkun żmien iżda jistennew qabel jieħdu azzjoni u qabel ma waslu għal ċifri biex bekk in negozjati jkunu għamlu progress kemm jista' jkun. Il-President Schulz il-ġimgħa d-dieħla ser jiġi qajjem dan il-punt mal presidenti kollha tal-kumitati u din tħasseħ fil-konferenza tal-presidenti nhar il-ġimgħa fi Strasburgu. Passoltu ssir nhar ta' tlieta. Ir-rapporter Ir-rapporter Zansi kienu disponibbli mal-kumitati biex ikunu f'kuntatt magħhom mill-qrib u bħalma rajtu eh, żajna din l-għażla bosta drabi. Il-President Schulz għalinna li l-intenzjoni tiegħu kienet li juża kwalinkwa opportunità li għandu fidejh sabiex bekk jiltaqa' mal-Kunsill Ewropew il-membri tal-Presidenza Daniża b'mod speċifiku biex ifakkarhom x'inhuma r-rekwiżiti ewlenin li għandu l-Parlament Ewropew. Il-Kunsill Ewropew fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet Eh, il President Schulz, il-President Schulz stennilhom dawn il-punti u rrit jiżgura li l-MPs tal-budget li huma qegħdin fil-Kumitat tal-Budget ikollhom it-tarif kollu meħtieġ. Il-Budget Ewropew imbagħad huwa tkellem mod ġenerali li hija normali f'dan l-istadju tan-negozjati għaliex in-negozjati tal-qafas finanzjarju multianwali ma kinux fl-aġenda l-ġimgħa li għaddiet. Madana kollu, kien xorta waħda wieħed mill-punti mħejja għal ġunju. U għalhekk qegħdin naħdmu l-iskeda tagħna naraw li nagħtu ħarsa li dan l-istadju tant importanti li ser ikun propju meta jkollna l-Kunsill ta' Ġunju. Kunsill Ewropew ta' Ġunju. Sa għandna laqgħat differenti skont l-iskeda f'April, f'Marzu, April, Mejju u ma laqgħat li għandna mal-Kumitat tal-Affarijiet Ġenerali ukoll. U aħna bħala Kumitat tal-Budget kif ukoll ir-rapporter ħarresqu l-proposti tagħna u nevalwaw bażi ta' dan jekk hux meħtieġ li jkun hemm dettalji xi irfinar jew bidliet fil-kompitu tal-plenarja li aħna għandna bħala Kumitat tal-budget u anke bbażi tar-rapport sure ta' ftit xhur ilu. Imbagħad, meta nagħmlu dan, naraw jekk nagħtux xħarsa lejn riżoluzzjoni ġdida li għandha titressaq mill-Kumitat tal-Budget fil-plenarja f'Ġunju f'Mejju, Ġunju u Lulju. Għadu fi stadju bikri wis li niddeċidu issa fuq ser jiġru, fuq ser jiġri iżda naħseb li dan il-prinċipju ġi magħruf propju mill-grupp ta' kuntatt. Punt ieħor nixtieq Aħna tajna ħarsa wkoll biex nħejju l konferenza għal qafas finanzjarju multianwali bħala konferenza istituzzjonali ħatkun nhar 22 ta' Marzu fi żmien 15 u din hija t-tieni tip ta' konferenza ta' dan it-tip il-Kumitat tal-Budget ser jiltaqa' flimkien mal-Presidenza Pollakka. Anzi, mal-Presidenza Pollakka kena laqgħa simili propju f'Ottubru ta' din it-tip ta' konferenza. Mhumiex eżattament negozjati, iżda kellna skambju ta' femit li qed issir dejjem aktar frekwenti mal-Kunsill. Issa wasanna stadju importanti ħafna Huwa tajjeb li aħna għandna wessaw l-iskambju ta' femijiet tagħna biex nkupraw ninkopru il-membri kollha u rappreżentanti kollha tal-Parlament Nazzjonali wkoll. Nappellaw għar-rappreżentanti kollha ta' 27 gvern biex ikonna skambju dirett ta' femijiet magħhom għanna l-proċedura ta' negozjati li għadha kemm bdiet, il-Kumitat tal-Budget kien għadu kemm iltaqa mal trio, tlet presidenzi, magħrufa wkoll bħala trojka, u mbagħad ma' 27 gvern. Għalhekk hija forma ta' negozjati biex ngħidu hekk biex niltaqgħu mar-rappreżentanti kollha tal parlament Nazzjonali, rappreżentanti kollha tal-Gvern, il-Parlament Ewropew ukoll kulħadd jagħti tiegħu biex naraw x'ser nagħmlu fuq il-budget Ewropew, x'ser ikunu l-prijoritajiet tal-budget Ewropew fl-opinjoni ta' kull parti u kif għandhom jiġu finanzjati. Għanżommom il-sistema kurrenti, għanbidlu s-sistema ser nagħmlu dwar ir rizorsi propri Mbatt naraw jekk hemmx eh, ftejim jew le fuq dawn il-punti. Bat tajna ħarsa lejn il-kontenut tal-konferenza binna fuq aġenda għal din il-konferenza u hemm speċi ta' kwestjonarju fejn hemm lista ta' mistoqsijiet biex bekk nkunu nistgħu nindirizzaw id-dibattitu skont kif irridu. Il-grupp ta' kuntatt forsi s-sur Reimer jew Burger jixtieq jgħid xi ħaġa fuq dan u mbagħad ir-rapporters l-oħra wkoll. Eh, Aziz Kollegi, ma tantx fada li xinżiet għaliex il-President Tana diġà qal bċertu dettal il-riżultati dak li ħareġ mill-laqat li kellna naħseb illi eh, tkun ta' opportunità tajba lina li hawnhekk niddiskutu u nikkoordinaw dak li nixtiequ niksbu. Il-rapporter tal-MFF fuq bażi regolari b'eċezzjoni tal-ġimgħat tal-plenarja l-ħamis war nofsinhar ijat eh, jiltaqasa biex eh, jiddiskuti il-programm leġislattiv u anka kunem skambju ta' informazzjoni u ta' opinjonijiet u eh, stedina sabiex napparteċipaw u sabiex anka nitkenmu fuq dan programm speċjali għaliex inkella ma tantx jagħmel sens. Punt ieħor. Għan eh, itkellmu wkoll illi kien hemm li ma nagħmlux referenza l-ebda figuri għalissa f'dan il-punt u jiena naħseb illi din hija fil-fatt deċiżjoni tajba Jina naf li hemm evalwazzjonijiet u pożizzjonijiet differenti. Però anka fil-konferenza tal-komitat u dik tal-presidenti rridu nħeddu din id-deċiżjoni sabiex nkunu ikonna linja waħda fuq xiex nimxu. Jina naħseb illi anka il-kollega tiegħi kajf iġirit jagħmel din it-tip ta' evalwazzjoni ir-rapporter ma kellux eh, problema sabiex jagħmel dan anka fir rigward ta' 72 programm illi jirbtu ma' dan. Għalhekk inħoss illi huwa tajb li nagħmlu iktar diskussjonijiet u deċiżjoni tajba fuq dak illi eh, għandna qoddimna u anka kif għana nifformulaw dan il-punt. Punt ieħor importanti anka fuq l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni aħna nħossu illi l-preparazzjoni tal-proċedura leġislattiva eh, minna ħatija jinħoss illi l-Joint Declaration minn tal-sessjoni li għaddit maniġ bżonna iktar. Għanna eh, nkunu ċari illi ser ikun hemm l-ewwel qari fil-kumitat eh, mingħajr votazzjoni finali, però jkun hemm diskussjoni Jekk aħna ser nimxu b'proċeduri differenti, ser ikun hemm eh, eh, il-possibilità, l-periklu illi ċertu suġġetti, ċertu dossiers eh, jimxu pass maġġa għax ma jkunux komplikati u oħrajn jaqgħu lura u għalhekk ma nkunux mixin bl-istess pass. Jiena nħoss li ma nix namlu hekk is-segretarijat ma jkunx jista' jlaħaq mal-plenarja b'dan il-mod. Naħseb illi ikunem uh, votazzjoni fil-komitat umbat uh, fil-plenarja f'settembru meta jkun wasal il-waqt. Jina naħseb illi għana bżon ukoll ta' uh, stqarrija dan ir-rigward. Jina nħoss sur President illi natu kasu kol eh, dawn il-punti li anka mal-kommissjoni nitkelmu dwar dan sabiex mi mandux access eh, li kunem access anka għal-dettali għalix dawn il-punti u kol ser jiddu diskussi anka fil- Friends of the Presidency u uh, Inkara ser nkunu limitati u ma ser natu impressjoni tajba, għalhekk huwa importanti li jkollna informazzjoni meħtieġa u uh, naħseb illi il-punt tal-figuri għalina huwa wieħed ta' tfixkil għalhekk irridu resqu dan il-messaġġ anka lill kommissjoni Huwa tajjeb illi niddiskutu uh, meta niddiskutu nkunu l-kol fuq l-istess livell. Naħseb Anka il-konsiderazzjoni minnaħat tal-presidenza eh, u l-skadenzi eh, jamlu sens li ituna bizzed zmin sabiex aħna konna nisaw nanalizzaw naraw da xie situazzjoni u dokumenti un bat ikon xub mod tajjeb. Eh, aħna tkellimna fuq negotiation box ma naħsibx li qed nipparteċipaw b'mod biżejjed f'dan il-proċess u rridu nwaslu l-pożizzjoni tagħna, l-opinjoni tagħna. Għaliex jekk ma nagħmlux dan, f'Lulju ser insibu problema. U nittamaw li ma nispiċċax din is-sitwazzjoni u għalhekk nittama li l-Presidenza eh, Daniza eh, tieħu konsiderazzjoni dan l-element ta' dati, ta' skadenzi li jittina bizzejiet eh, zmin sabiex aħna kunu nistaw nirreagġixxu u eh, ma, ma kunu situazzjoni fejn nitfixklu għaliex ma kienx bizzejiet ħin, għaliex eh, bizzejiet nafu kemm għaddejjin minn proċess komplikat. Jean-Luc Grazie ħafna Reimer, Jean-Luc, tittiż ħaġa dan? Kopa kja bukupa ġuttim, Sir President, jgħal Mandi xejn wis xenzit sur President hemm l-abbozz ta' opinjoni fil-Kumitat li Jensen proponi, propona għan diskutuħ dal-waqt. U għandi tħassib għal din l-laqqa li s isseħ nar 22 ta' marzu inna li nistaqsu għal kwistjoni partikolari biex ikonna stampa ġenerali ta' din is-sitwazzjoni ġifieri li huwa tnaqqis tal-kontribut ta' bażi ta' dħul nazzjonali u sakemm ma jkonniex din l-informazzjoni, diskussjoni mal-Parlament Nazzjonali diffiċli li seħ għaliex diskussjoni xaqleb skont l-ideoloġija Ewropea mhux prattika, mentri min-naħa l-oħra jrid ikollna diskussjoni prattika mal-Parlamenti Nazzjonali. Barra minn hekk kelli laqa mar-rappreżentant Danis li huwa President tal-Kumitat ta' Riżorsi Propri, staqsini biex nintaqa' miegħu u konfermali li fil-pakkett ta' Ġunju għandhom l-intenzjoni li ikun hemm ukoll riżorsi propri flimkien mal-MFF mhux b'mod separat, forsi qed jien iżda hemm din ir-rabta ma' riżorsi propri u għalhekk m'hemmx sogru li nitkellmu biss eh, dwar l-espejjeż u mbagħad nispiċċaw ikollna pożizzjonijiet aktar radikali fir-rigward ir-riżorsi propri min-naħa tal-Kunsill Ewropew. Grazzi Gianluca. Fi rigward iċ-ċifri, biex inkomplima ma dak li qal Jean-Luc, il-Kumitat tal-Budget qed jitlob ċifri permezz ta' Jean Rean mill-Kummissjoni Ewropea biex nifmu l-konsegwenzi għal kull stat membru ta' tnaqqis tal-kontributi eh, nazzjonali u dan ovvjament joħloq possibilità l riżorsi propju ġodda. Din hija xi ġawlenija biex ninvolvu l-Parlamenti Nazzjonali kollha. Fuq talba tal-koordinaturi jiena bat itra lill-Kummissarju Lewandowski biex nistiednu għall għatana tagħna li jmiss li ser isseħħ fil-21 ta' Marzu, ġifieri ġurnata qabel il-konferenza ta' nhar 22 ta' Marzu. Illum ma setax jiġi, ma setax qabel dik id-data u Alex qed narrafkom li ser jiġi għal parti minn dik għal laqatana dik il-parti li se tkun eh, in kamera u mek itina ċifri. Staqsejtu biex itina ċifri kollha fuq il-konsum ta' krediti tal-pagamenti differenti għall-allokazzjoni tal-fondi għatħejja tal-budget tal-2013 għall-allokazzjoni tal-finanzjamenti u anki biex itejjeb budget għall-2012 il-valwazzjoni tiegħu. Il-kriżi tal-allokazzjoni tal-finanzjamenti minn din is-sena ser ikollha daqs enormi u għalhekk fid-data tal-21 ta' Marzu biss ser ikollna dawn iċ-ċifri u mhux qabel. Naraw jekk nistgħux nqasmuhom lil minħaj Ħosem fil-konferenza ta' nhar 22 ta' Marzu, iżda xorta ħajkonna nistennew sal-21 ta' Marzu qabel nistgħu nagħmlu dan. Jekk Rainer jaqbel, jiena tal-opinjoni li nistednuh għal konferenza tal-presidenti Kalfin u reporters l-oħra. President Schulz ser jil-tervjeni propju f'din il-laqqa l-ġimgħa d-dieħla u se jippreżentanna riżultati tal-grupp ta' kuntatt lill-presidenti tal-komitati l-oħra. Tajab wisq, ħatiħor li jishtiq jitkellem? Ferm. Sfortunatament, eh, Iva Lokal fin mux ijataw, ijat fi Greċa fuq missjoni importanti u għalek ħanitkellem Mux senajt li ħanitkellem fismu personalment, iżda nista nitkellem fisem il-grupp. Kenna ħafna diskussjonijiet din il-ġimgħa fuq l-istrateġija tal-qafas finanzjarju multianwali naqbel bisħiħ mal-approċċ ta' Reimer u dak li qed inti stess, President, naħseb li huwa importanti ħafna li l-maġġoranza wiesa li kellna wara l-Kumitat Sure kien madwar 80% ta' maġġoranza tal-Kamra trid tinżamm. Jekk dan eh, jintelef ħanetilfu il-krittu tagħna fin-negozjati. Għanna bżonn il-maġġoranza anke fil-proċedura ta' konsens. Jekk aħna rridu nkunu b'saħħitna fil-negozjati tagħna mal-Kunsill, naħseb li waħda mill-ewwel teddidiet dwar dan jekk mhux kunsens iżda maġġoranza wiesa fil-Parlament tkun li kieku kellu jkun hemm patti settorjali minn qabel li jistgħu jkunu tajjeb għal kumitat partikolari jew grupp partikolari iżda joħloq problemi għall oħrajn din tkun l-iktar teddida ewlenija li jiena tiġini f'moħħi. Dan ma jfissirx li rrid impoġġi restrizzjonijiet fuq il-kumitati tagħna stess jew il-gruppi tagħna stess. Il-problema hija li nissugraw li l-Kunsill jipprova jagħmel patti f'ċertu waqsma li huma vitali għalihom. Iżda imbagħad jinjora qasma oħra li jistgħu jkunu vitali għalina. U din hija l-problema ewlenija Rrid ikollna disċiplina fil-Parlament Ewropew taqgħux għal din għal dawn il-patti settorjali minn taħt għaliex inkella xekkel il-maġġoranza li għandna fil-Parlament. Mandi l-ebda problema li jkun hemm iktar analiżi għal ċifri eh, ħajkonna ċifri kif għal Jean-Luc, nistgħu nagħmlu iktar analiżi dwar x'inhuwa r-rapport sure, xi fisser u anke minnar ma nagħmlu teddidiet Iżda forsi rriħtiex li nagħmlu iktar analiżi fuq patt mingħajr kunsens xi jfisser għal-ġejjini, eċetera, ġifieri m'hemmx problemi hemmhekk. Iżda ma rriċu kunem hemm impenji politiċi fissem il-Parlament u għal kwalinkwa minn dawn iċ-ċifri għaliex inkella jkun diżastru dan kollu u jiena nħos li importanti ħafna li jista' jkollna naftajim wiesa fuq dan mill-konferenza tal-Presidenti u mill-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għaliex jekk l-affarijiet jibdew Kunu fuq bażi mhux soda naħseb li jkollna problemi importanti. Nistennew il-laqa ma' l-President Schulz u miegħek stess u nilqa jekk tassew ikun hemm impedn min-naħa tal-konferenza tal-Presidenti u mill-Presidenti tal-Komitati. Grazzi. Mela, jina nsejt najt minnaħa tiegħi jgħid il-President huwa punt kruċjali li l-Kunsill jinsaf l-istess sitwazzjoni li qegħdin aħna. Żgur li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri l-Ministri tal-Agrikoltura ħajkollhom it-tentazzjoni li jippruvaw jaħu qbil mal-parlamenti mal-Kumitat Agri tal-Parlament biex ikun hemm ċifra massima, limitu. Ġifiri hemm l-istess diffikultajiet organizzattivi fin-naħa tal-Kunsill bħalma naħna. Għalhekk fil-passat in-negozjati bdew dikjerazzjoni konġunta mill-istituzzjonijiet kollha. Dan isegwi mal-passi li aħna deskrivejna. Fil-grupp ta' kuntatt aħna ressaqna abbozz, abbozz preliminari li jiġi mfassal biex jiġi rfinat kemm xejn bħala dikjarazzjoni interistituzzjonali. L-ideja wara dan kien li iċ-ċifri jiġu negozjati b'mod ċira fit-tmim biss tal-proċess. Ir-reazzjoni inizjali mis sitt presidenti tal-kumitati kien kemm xejn negattiv għal din il-proċedura, u l ma komplejniex naħdmu b'dan il-mod u ħallejna l-kwistjoni miftuħa. Fl-opinjoni tiegħi dak li ser jiġri huwa li l-Kunsill ser jitlobna għal din it-tip ta' dikjerazzjoni għaliex għandhom l-istess ħtiġijiet bħal naħna. U mbagħad nkunu nafu malajr jekk nistgħux impoġġnaw il-prinċipji bil-miktub u jkollna impenn konġunt minkejja li l-proċedura li se nibqgħu naħdmu fuqha li sa tkun inqas formali għalissa. Il-rapporters, nkomplu bihom, Jura ma kienx eżattament da s issa nadir kelma lilek. Aħna bħala grupp nappoġġaw li niġbdu ħabel wieħed u li nappoġġaw ukoll il-kumitat tal-rapport tal-kumitat sura. Naħseb li importanti li nistqarru li apparti dak li esperienzajna meta minna negozjati tal-perspettivi finanzjarja, kulħadd aċċetta l proposta tal-Kommissjoni bħala l-punt ta' tluq. Fil-Kunsill għandek punti di vista differenti, iżda dawk li naqsu qegħdin nisemmu ċifra ta' nuqqas ta' 10% ġifir mux qed jagħmlu bidla eżaġerata. Fil-Kumitat Sura nixtieq ngħid li kellna diskussjoni tajba mal-kummissari u kellna persuni differenti mill-kumitati speċjalizzati fil-Parlament Ewropew taħt it-tmexxija kompetenti ta' Jutta u naħseb li f'dak ir-rigward nistgħu ngħidu wkoll li dak li hemm madwar il-mejda min-naħa tal-Kummissjoni il-parti kbira tiegħu jirrifletti dak li ddiskutejna fil-Kumitat Sura. Għalhekk mux għedin najdu li għalli kiku dak li hemm madwar il-mejda ser ikun il-bot minn dak li jridu l-kumitati speċjalizzati jista' jkollok din impressjoni speċifikament jekk tisma' rappreżentanti ta' uħut mill-kumitati speċjalizzati tagħna. Iżda tkun situazzjoni stramba jekk dan ikun il-każ u jiena fl-opinjoni tiegħi dan ifisser ukoll li mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn li noqogħdu pass lura u ngħidu nistgħu niddiskutu l-kontenut, nistgħu diskutu l-kwistjonijiet, nista' jkollna l-votazzjoni fil-kumitat, iżda ma rridux li nieħduha fil-plenarja. Ma rridux nmorru għal negozjati biċ-ċifri. L-unika ċifra li għandna sissa hija ċifra jew l-implikazzjoni mill-Kumitat Sura u ma nistawx inċedu fuq dan ir-rigward. Ġala darba il-Kunsill għadu ma spremix ruħu fuq is-suġġeriment mill-Kummissjoni. Fil-Kunsill hemm idea differenti, jista' jkun li forsi mhux dawk biss li jridu jnaqsu ikollhom vuċi b'saħħithom iżda jista' jkun hemm il-ħna oħrajn u għalhekk irridu nistennew naraw x'ser joħroġ mid-deliberazzjoni tal-Kunsill ukoll. Hija sitwazzjoni naqra qarrieqa għaliex u diffiċli għaliex hemm ħafna entitajiet li rridu jiġu involuti u jiena naħseb li jeħtieġ li nżommu kawti u noqogħdu attenti nistennew u ikonna l-approċċ tal-Kumitat Sura. Min tal-inqas kemm niksbu informazzjoni ġdida, grazzi. Tajjeb wisq. il komparazzjonijiet militari biex ngħidu hekk mhux dejjem jiġu aċċettati fl-Ewropa ta' paċi tagħna u għalhekk ma rridux nattakkaw. Il-Kumitat Sura x'għamel? Għamel kisba kbira kiseb maġġoranza ta' 80% li semma Juran u rridu nżommu pożizzjoni soda tagħna mal-oppożizzjoni tagħna minn tal-eqqas kemm jista' jkun possibbli. Jekk xi ħadd fuq Eh, ikollok ehm, l-esponenti militari differenti dawk li jkunu fuq iż-żiemel, dawk li jkunu soldati u dawk l-oħrajn li jkunu bil-kanuni, jekk ma jkunx hemm koordinazzjoni ehm, tattika militari tintilef. Għalhekk hemm bżonn niġbdu ħabel wieħed, eh, nafu li ħajkonna negozjati diffiċli ħafna u probabbilment il-maġġoranza ta' 80% ser tisfaxxa. Minna ħadana rridu nżommu sabar u din hija l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja politika. Naħseb li rridu nżommu maquda li kemm jista' jkun għaliex naħseb li hemm kunsens f'dan ir-rigward. Diffiċli li żomm eh, Sabar, met inti ma tantx għandek paċenzja wara kollox, hemm prinċipju tal-Hindu fuq dan ir-rigward. Issa jekk qed nifhem so fir-rigward il-kuntatti tagħna mal-Parlament Nazzjonali, irridu nkomplu ma' dan l-approċċ li semmejtu. Sur ferm semma dan u anke inti sur President, importanti li jkollna dawn in-nies magħna flok kontrina, il-prinċipju Hindu propju dan semmi li nippruvaw nikkonvinċuhom mingħajr laqqas biss qed jirrikonexxu li kienu kontrina bħala punta tluq tagħhom. F'Novembru naħseb fil-Kumitat kellna sensazzjoni Ewropea ħafna fl-opinjoni tiegħi u l-Parlament Nazzjonali ma tantx kellhom l-opportunità li jresqunna l-punti di vista tagħhom. Telqu u jiena ħsibt li kien hemm atmosfera ta' oppożizzjoni kbira. Konna fil-ħemiċiklu ma' Varrompoj, ma' Barroso, u naħseb li hemmhekk kumbat l-affarijiet kienu differenti, kena donna l-impressjoni li il-rimarki ta' proċedura eh, seħħu li l-affarijiet jiffaċilitaw ruhom propju nhar 22 ta' Marzu meta jkun hemm il-konferenza. Barra minn hekk kien qisu il-Kummissjoni u l-Kunsil kienu tisegwu l-proċeduri bil-miktub iktar mill-li joħorġu bl-idejat. It-tieni ħaġa li laqtitni u jiena kellu l-impressjoni li Barroso kellu raġun kien li fl-Ewropa nitkellmu ħafna dwar l-Ewropa 2020, iżda qatt ma smajt ministru f'pajjiżi jew pajjiżi oħrajn jitkellem dwar dan il-programm f'kwalinkwa oqsma affettwati. Għalhekk għandek fir dawnek għandek dibattitu istituzzjonali Ewropew minn naħa u dibattitu nazzjonali fuq in-naħa l-oħra. dibattitu nazzjonali huwa l-istess fit kabbiru l u għalhekk ejja nieħdu l-opportunità ta' 22 ta' Marzu u forsi okkażjonijiet oħrajn anki bħala parti ta' proċeduri budgetarji tagħna sabiex inħeġġu lill-istati, membri u fuq kollox il-kapijiet ta' gvern u l-ministri u l-MPs biex jitkellmu dwar dan il-programm għaliex Programm bħal dan u programmi oħra simili huma dawk li jintużaw nazzjonalment ukoll. U dan qed ngħidu wkoll mill-punt di vista ta' l-użu tal-finanzi pubbliċi b'mod utli. Personnellement, j'appuie complètement tes deux remarques. Hein. Grazzi. Jien għandi xi ftit kummenti oħrajn. Fir-rigward tal-konferenza ta' 22 ta' Marzu, aħna tallimna mill-ewwel eh, prova li kellna f'Ottubru u żgur hemmhekk ehm, l-importanza li natat li l-att tal-komunità kienet kbira ħafna, mod partikolari meta l-Kummissjoni kellha ehm, idea interessanti ħafna li kienet eh, kontraproduttiva. Din kienet li tagħti il- eh, tati possibilità li l-NGOs u l-beneficjarji kollha tal-budget tal-komunità kulħadd ħaseb li dikina kienet ċaħda tajba iżda fl-aħħar mill-aħħar ma kienx daqshekk tajba għaliex din ħadet ħafna ħin eh, ħadet terz mill-ħin kollu li kien disponibbli biex niddiskutu u il-ħin eh, biex wieħed jitkellem mingħata lin-nies li ma kinux eletti ikun aħjar kieku inata lil membri eletti l nies eletti. Fir-rigward tal-programm u l-kwestjonarju jiena naħseb li din hija kwistjoni nispeċifikaw dawk l-oqsma fejn aħna nittamaw li rappreżentanti ta' gruppi politiċi jkunu jistgħu jitkellmu. Dwar it-tieni kumment li qal li sema James dan huwa minnu jiena rajtu jisseħ ġewwa pajjiżi u naf ċert li jeżisti f'ħafna pajjiżi oħrajn. L-Ewropa tal-2020 hija xi ħaġa li l-ebda gvern ma jitkellem iktar dwarha din hija għażla apposta li ddeċidew fuq ma jidux jisimgħu iktar dwarha. U dan huwa eżerċizzju li huwa jemmen li huma jemmnu li ma jikkonċernomx. Din hija xi ġa stramma wara il-kriżi, wara d-dejn eċċessiv, wara li firmajna dan il-trattat tal-budget, il-fiscal compact jew x'ismu bħalissa. Qed jgħidu li l-austerità mhux u rridu programm ta' investiment tal fitur u qed jippruvaw jivvintaw xi ħaġa li eh, mihomx interessati li japplikawha iktar din il laqgħa ta' 22 ta' Marzu se tkun fil-fatt opportunità biex nqajmu iktar kuxjenza dwar il-fatt li dan huwa l-istess mod ta' kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet. James għandu raġun meta fakkarna li meta nitkellmu qabel ir-rappreżentanti tal-gvern u l parlamenti nazzjonali jrid noqogħdu attenti x'ngħidu għaliex inkella l-2020 mhux se tfisser xejn għalihom għaldaqstant irridu nkunu ċerti li dan imur ikun skont it-tħassib tagħhom. Nadwa l-Helga Truppel. Grazzi ħafna lan. Jina xtaqt nibda nitkellem dwar dak li ħareġ mill-aħħar laqa tal-Contact Group. Il-President qal illi eh, aħna lesti illi ninnegozjaw mal kunsilli ma lesti wkoll illi niġġieldu għal punti tagħna. Is-sitwazzjoni hija waħda serja ħafna u huwa dmir tagħna tar-Parlament eh, illi nassiguraw ir-rapport b 80% u li naċċertaw illi ma naqbżux il-linja l-ħamra naħseb illi għedna kemm il-darba illi jekk aħna nitilfu din il-pożizzjoni ma nkunux nistgħu nżommu l-pożizzjoni tagħna bħala waħda ewlenija, waħdanija, se nkunu tlifna l-logħba. Mela, fil-grupp ta' kontat, eh, anka eh, permessa l-komitati eh, provajna naraw x'kienet l-esperjenza kamenħat tal-gruppi. għal dawk li kienu parti mill kumitat mis situazzjoni kienet ċara, pero l-oħrajn ma kienux jafu x'inhi situazzjoni. sitwazzjoni mux kullħat kien għadu fem li dan huwa punt politiku strateġiku importanti ħafna u li eh, nistaw uh, niksbu dak li nixtiequ biss jekk aħna nżommu fl-imkien u jkun oppożizzjoni waħdanija għalhekk huwa importanti illi eh, inwaslu l-vuċi tal-maġġoranza. Issa fuq il-pont tal-Konsil u l-konferenza ta' Marzu naħseb hawnhekk qed nitkellmu fuq strateġija politika. Issa qed naraw li hemm tnaqqis ta' 10 U l-argument huwa li m'hemmx flus disponibbli u għalhekk eh, l-istati membri qed eh, jistaqsu kif u possibbli li jkun hemm iktar allokazzjonijiet fuq livell nazzjonali ma nistawx nitbedu minn argument eh, ta', ta punt agorstiku minn naħa tal-Parlament Ewropew. Jider illi aħna jekk ser nagħtu l-impressjoni li aħna fil-Parlament tagħna għandna sitwazzjoni ħafna ħjar minn dik tal-Istati membri ser nitilfu eh, l kredibilta minn naħa tagħna. il din il-xejra illi jekk se warbu, sen neħu nirtiraw din l-10% tnaqqis, is situazzjoni se tkun aħjar. Anka ħata tal-mezzi ta' xandir tkun hemm mistoqsijiet dan ir-rigward u anka dwar kif il-Portugal pereżempju ser jiffinanzjaw dan kollu u kif ser tikkonvinċuna illi ser ikun hemm effetti pożittivi jekk jagħmlu dan milli kieku ma jagħmlux dan it-tnaqqis għalhekk. Irdu konċara, konċar eh, anka fil-gwar tal-istati membri illi jekk ikun hemm dan il-budget fuq il-livell Ewropew ser ikonna effett iktar pożittiv fir-rigward tal- uh, ġlida tagħna pereżempju kontra l-qat, il-qat fost iż-żgħażagħ, il-kwistjoni tal-enerġija, sar niksbu iktar, sar konna kompetittivita aħjar. jekk qed ħares li l-istati membru situazzjoni tagħhom naraw li l-ebda stat membru eh, ma kien daqshekk ta' suċċess fir rigward tal-kompetittività tiegħu għalhekk il mistoqsija hija kif sar niksbu iktar kompetittività, kif sar intejbu s-sitwazzjoni u uh, ser tkun id-deċiżjoni tal konsil u tal-Parlament fir rigward tal-kompetittività sabiex intlaħqu l-miri tal-Istrateġija 2020. Qed uh, nisimgħu ħafna uh, fuq l-miżuri tas six pack tal-istrateġija 2020 kif se jintlaħqu l-miri imma importanti li ma niftemux biss hawnhekk b'dan il-kliem f'din il-kamra manka meta noħorġu minn minn hawnhekk Mela, minn fejn se jinġibu l-kompetittività fl-istrateġija tal-2020, l-istrateġija tal-kompetittività. Sibna ħafna punti eh, li jistaw jkunu sors għal eh, rinnovament għal tiġdid tal-kompetittività. tal tal kompetittività u naħseb li huwa importanti illi uh, nidentifikaw eżattament xi se jkunu s-sors ta' se jkun is-sors ta' din il-kompetittività anke f'dawn l-oqsma differenti. Il-potenzjal ta' tkabbir uh, mhux biss importanti għas suq interni ma' wkoll għal uh, suq globali hemm ukoll il- l-HK il- id-bassir li sar naħseb eh, qed jidher biċ-ċar illi eh, jekk ser nadottaw strateġiji li verament jidentifikaw is-sors ta' minn fejn nistgħu niksbu ktar tkabbir u kompetittività ser niksbu suċċess ikbar. Irdu konna Eh, budget b'saħħtu fuq livell Ewropew illi juri biċ-ċar li nistgħu niksbu iktar milli kieku jkollna eh, l-istess ħaġa fuq eh, livell individwali tal-istati membri. Aħna irridu nuru kif l-investiment Ewropew jista' jġib il qudiem il-prioritajiet Ewropej. Irridu nifhmu wkoll kif budget Ewropew jista' jindirizza l-investiment futur però ma nistawx naħarbu mir responsabilta illi eh, ninvestu eh, fis-setturi kif meħtieġ anka sabiex eh, nirrispettaw il-deċiżjonijiet eh, tal-Lisbona. Aħna għanna eh, miri komuni jew eh, qed ngħidu li għandna mir eh, oġġettiv Ewropew umbat mbagħad kulħadd fil il-karti tiegħu eh, skont l-interessi nazzjonali tiegħu. Jina nittama illi anka eh, li din il-konferenza s-servisa biex nuġbu dawn il-mistoqsijiet. Grazzi Jutta. Issa għad il-kelma lil Jutta. Grazzi ħafna tlet punti. Mela, Jina naħseb illi il-grupp il grupp tal ħodor ma naħsibx illi il- eh, ma jistax jiksbu dan it-kabbir eh, weħidhom naħseb illi eh, kulħadd qed irid jipprova jikseb dan il-lan u anka f'dawn l-aħħar sitxu rajna kemm kulħadd ipprova jadatta bl-aħjar mod li seta' punt ieħor fuq il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u kooperazzjoni tiegħu mal-Kummissjoni. Xtaqt ngħid illi eh, għandu daqsxejn ta' tħassib għaliex qed eh, don qed najdu illi mux kulħadd għandu l-istess aċċess għall-informazzjoni u li forsi aħna minnaħat għanat nqabdu fuq siq wahda. Jina Inħoss li din hija ta' problema. Anka dak li qal Jean-Luc għal fatt li aħna m'għandniex il-figuri fidejna eh, u f'rigward anka tal-kontribut min-naħa tal-istati membri u l xar namlu jekk din ir-referenza tan-numri tal-figuri titneħħa. Xaqt ngħid ukoll illi Meta wieħed jitkellem mal uffiċjali tal-Kummissjoni u anka mal-membri tal-kabinet eh, huma jiddiskrivu x'qed jiġri fil-kunsil x'in id-diskussjoni hemmhekk imbagħad jgħidu illi huma qed jaħdmu flimkien, qed jaqblu imma xejn minn dak li wedna Lewandowski illi l-Kummissjoni fil-proċess kollu ser tkun l-honest broker. Għalhekk naħseb eh, id-DG kollu eh, l-kabinet eh, kollu rrit jurina illi verament ħadu dan il-wol għat jaħdmu b'dan il-mod illi memx Eh, din id-diskrepanza fej donnom u maqishom is-segretarja tal konsil illi u importanti li l-Kommissjoni verament tkun l-honest broker. Punt ieħor, jiena xtaqt nisħaq għal darboħra illi permezz tal-komitati aħna ma nertqux il-qoddim biss b'figuri, b'numri. Dan jott 72 parti leġislattiva li aħna t-nġibru taħt il-qafas finanzjarju wieħed imma jott wkoll għal rapporti ta' inizjattiva. Ġifiri qed nirreferi għal kumitat tagħna stess, kumitat budġetarju. Jekk aħna l-opinjonijiet lejn l-opinjonijiet tas Sur Goldmanis Naħseb illi eh, anke hemmhekk nistgħu ngħaddu mingħajr iċ-ċifri. għandu raġun għaliex din hija wkoll dan din hija wkoll opinjoni illi qed jaħdmu fuq wkoll il-Kumitat ta' Reġuni, però ikun tajjeb ukoll illi eh, eh, mhux kulħadd ikollu l-koordinatur individwali tiegħu imma jina anka tkellimt mal-koordinatur tal-IPP l-bira, anka fil-gwar tal-Komitat uh, ta' Reġuni illi għana l-istess miri illi eh, l-opinjonijiet ta' inizjattiva ma jkunux uh, eh, minar struttura il-rapporter dan il-kas ukoll kien ġej pippi e kulħadd qed jisħaq illi e, nippruvaw ngħaddu mingħajr iċ-ċifri illi jkun hemm li jkun policy document u mhux noqogħdu nsamu ħafna numri u jiddispjaċina il-Komissjoni għamlet hekk jew qed nissuġġerixxu li naqqas dan l-ammont. U ħafna dettalji minn dawn naħseb illi anka jekk nibdew minna stess naraw x'qegħdin nagħmlu aħna stess u anka eh, naraw x'kontribut nistgħu nagħtu fir-rigward tal-opinjonijiet tagħna mingħajr ma nitilfu l-effett. Anke jekk naraw l-outermost regions u l-perjodu finanzjarju eh, li ġej jekk aħna ser eh, nivvotaw fuq dan naħseb għandna naqblu illi għandna nneliminaw iċ-ċifri. Grazzi. Sir Godmanes, ehm, jishti jirrispondi. Għandek raġun, saċertu punt. Jien ukoll il-membru deputat u l-Kumitat Reġjonali u jina xedaw rapporter ukoll ta' regolamentazzjoni ġdida, ir regolamentazzjoni ewlenija leġislattiva. Le, le, u um, ir-riżultati hemmhekk għandna problema fjom. Iżda il-figuri li għandna llum aħna għandna deċiżjoni ta' 5% f'impenni mhux maqsumin f'headings u aħna kien ukoll proposta s-sena l-oħra f'Ġunju minn tal-Kummissjoni li fil-fatt hija proposta ta' żieda fl impenni 3.16 fil-mija li huwa 0.16 fil-mija iktar minn ħames pajjiżi tal li jiġu friżati għal 2013 u xamlet il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni dividiet dawn in-numri. Jiġifieri mhux wieħed punt 2.5 triljuni li huwa maqsum ġifieri Eżempju, jekk tar il-Kumitat Reġjonali huma ħadu dawn il-numri, dividewhom f'reġuni differenti, reġuni tranzizjonali, kompetittivi, koordinazzjoni territorjali u pruvaw jaħdmu b'daw sa ċertu punt. Il-mistoqsija din hija xaġa ġusta jew le. Meta jiena preparajt meta jien se nipprepara l-opinjoni tagħna, ma se preparajt l-opinjoni tagħna, kont f'sitwazzjoni stramba ħafna li xkelli n-numri żiena, figuri kienu żiena. Issa rrid nirranġahom tawni 7% tnaqqis fir eh, eh, fir-reġuni l-iktar imbeda meta fil-fatt huma 47. Jiena tlabtom biex jatuni xi ħaġa firmat, dokumenti firmat biex jgħid li dawn in-numri jfissru xi ħaġa. Issa hemm biss risposta waħda diġi reġa jista' jgħid jfissru dawn in-numri. Dawn huma xi proġetti x'imkien li mhijiex uffiċjali. Il-problema hija waħda serja. Jekk tqis l-agrikoltura, George jaf tajjeb ħafna. Din hija kwistjoni ta' numri u għal daqstant kif ser noħorġu minn din is-sitwazzjoni mhuwiex ċar kif. Għaliex jekk intom tneħħu in-numri kollha, l-figuri kollha, tridu tippruvaw issibu li d dokumenti jridu jiġu ippreparati mir-regolamentazzjonijiet kollha leġislattivi mill-kumitati kollha ewlenin u dawn iridu jiġu ppreparati ċertu mod li fl-aħħar mill-aħħar wara d-deċiżjoni tal-MFF komplet eh, in-numri jkunu jistgħu jiddaħħlu. Iżda qed ngħid tajjeb għiduli minix ċert. Mbagħad hemm messaġġ ieħor il-kumitati li il-kumitati se jieħdu l-proġett tal-Kummissjoni l-unika wieħed tagħna huwa 5% f'impenji f'increased commitment. Nistgħu ngħidu sew li iva nistgħu naħdmu b'dan permezz ta' opinjonijiet iżda kieġa komħud in konsiderazzjoni li dawk in-numri jew il-figuri li qegħdin tużaw intom, pereżempju il-Kumitat Reġjonali qed jaħdem mal-reġuni li iktar imbedet jippruvaw jgħidu 47% eh, huwa inqas u tranzizjoni jieħu 47% plus u l-korġent majna 20% dan huwa skont id dejta li hemm mod jem il-Kummissjoni m'hemmx dejta oħra, m'hemmx informazzjoni oħra. Għalija din is-sitwazzjoni mhix ċara biżejjed, nistgħu ngħidu li hemm żewġ modi, jew nħorġu n-numri kollha u l-figuri kollha għad nitkellmu dwar politika. Rridu noqogħdu attenti għal proporzjonijiet mhux numri eh, ċerti, iżda l-inqas proporzjonijiet. Issa jekk aħna se naħdmu dokumenti leġislattivi u nużaw l-unika proposti eżistenti tal-Kummissjoni, irridu nieħdu konsiderazzjoni li dawn mhumiex numri aħarin xi jista' jkun hemm 10% inqas jew inkella xi żieda, iżda fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa oħra nixtieq ngħid. Provajt nqajjem din il-kwistjoni l-aħħar darba ħaġa waħda jekk inqisu l-budget ta' din is-sena aħna nistgħu naraw eżattament x'inhu r-riżultati jekk aħna naqblu fil-Consolation Meeting. Dawn il-figuri juru eżattament kemm li huwa kbir il-deficit tal-budget u l kwistjoni hija li mill-Kumitati Reġjonali qegħdin jibgħatu messaġġi ta' dewmien fil-pagamenti u minħabba f'hekk il-Kummissjoni tipprova ssib messaġġi għalfejn dan qed isir irridu tajdu biċ-ċar li aħna jew ser nemendaw il-budget jew ser nam ristrutturazzjoni tal-pjanar finanzjarju għal stant meċa fejn ħalsu l-lum, nista' ħalsu tliet snin oħra, dawk li jafu kif inhuma il-pjanijiet finanzjarji fil-Ministeru tal-Finanzi jafu x'qed ngħid iżda. Illum qed istituzzjoni stupida għaliex fil-kumitati speċifiċi ehm, e, qed jinqalu l problemi għaliex dan huwa dak li jiġri kif qal Lewandowski aħna ser ikonna niffaċċaw id-deficit dal watt Issa niffaċċaw il-kwistjoni tal-koezjoni, tal-iżvilupp rurali u kif ser noħorġu minn is-sitwazzjoni ser jistaqsuna Għaldejja, dejjem ma nafx kif se noħorġu minn il-kwistjoni jekk aħna nitkellmu mal-Kunsill u ngħidu iva tidu tnaqsu tnaqsu kemm jista' jkun iżda fl-aħħar mill-aħħar tidu taqtaw linja tidu tifu x'imkien għaliex jew se temendaw il-budget jew inkella noħorġu minn din il-politika għaliex inkella din il-politika ma tistax tiġi finanzjata. Iżda, kwistjoni li ma tistax iġġiel kumitat reġjonali agri u itre li ma mhux b'numri b'figuri għaliex fl-aħħar mill-aħħar in-numri li qegħdin jużaw mill-proposta tal-Kummissjoni ehm,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 memx tajin mod ġenerali dwar dawn in-numri, il-kwistjoni hija waħda komplikata. U l-kumitati nfushom ser ikunu jistgħu jipprogressaw iktar, għaldaqstant naħseb li l-kumitati ser jaqbdu dwar dan il-punt, jiena naqbel ukoll ma dak li jintqal. Għal kumitati speċjalizzati hemm ċertu diffikultà iżda wkoll hemm tentazzjoni. Huwa diffiċli Eh, li toħroġ test leġislattiv mingħajr eh, wisq figuri eh, minn hemm ukoll ukoll xi xewqa li tipprova tasal inti l-ewwel dawn il-konklużjonijiet. Li tasal qabel l-oħrajn biex tikseb il-flus u ukoll biex Iċċekkja l-ftehim dwar il-Kumitat ta' Sura. Għaldaqstant, jien nissuġġerixxi nissimplifikaw dan u nixtieq ngħid ukoll li l-kumitati speċjalizzati ikkalmaw għamlu ir-rapporti leġislattivi tagħkom, jiena rapporter pereżempju għal uħud minn dawn il-faċilitajiet u jiena ma nafx kif nista' nipproduċi rapport mix xejn mingħajr ebda numri leġiżlazzjoni u n-numri huma marbutin flimkien u għaldaqstant huwa diffiċli li tagħmel rapport fuq dawn il-kundizzjonijiet. Eh, ntqal li l-gwerra hija politika mexxija b'mezzi oħrajn u għaldaqstant il-politika għandha tkun kontinwazzjoni ta' gwerra b'mezzi oħrajn, permezz ta' mezzi oħrajn naf li kumitati oħrajn u għandhom ir-rea fidejhom huma sovrani u fil gwart tal-konferenza ta' presidenti li nassiguraw li il-komitati speċjalizzati jidewmu il-votazzjoni tagħhom fuq id-deċiżjonijiet tagħhom fuq dawn il-programmi kollha sa ma jasal iż-żmien fejn il-gruppi tal-kuntatt u il-CFP jiġu determinati biex bekk ikonna xi ħaġa fuq xiex nimxu. Ma nistax nifhem għalfejn il-kumitati għandhom jivvotaw fuq dawn id-deċiżjonijiet kollha qabel Ġunju jew inkella Settembru. Dan jista' jeddet in-negozjati fuq is-CFP u jiena naħseb li dan għandu jsir allura fil-programm qafas li jmiss. Jekk aħna nistgħu nipposponu l-votazzjoni fil-kumitat ndawmuhom ftit sama negozjati jimxu iktar il-qudiem, ma tkunx ħaġa daqshekk sabiħa, ma insomma dan ikun qed jippermettilhom li jaħdmu flimkien ma' ċertu numri u eh, dawn ikunu f'konformità ma' sitwazzjoni jekk ikonna ftehim fuq il-konferenza tal-Presidenza tajjeb jekk le ma tkun diffiċli ħafna sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi Dominik. Ser nerġa' lura għal dan minn hawn ftit ieħor naħseb li Rajmer jixtieq eh, isemmi eh, jitkellem dwar xi ħaġa. Però qabel George, nixtieq nitkellem dwar l-aħħar kont Mm, diskorsi li smajna għaliex hekk aħna rridu pożizzjoni stabbli u b'saħħitha huwa meħtieġ li xurrej eh, ġiġi aċċettata minn kulħadd. Iżda aħna rridu niksbu l-fiduċja tal-kumitati għaliex hekk aħna nitolbuhom biex jipprogressaw mx qudiem bil-proċess leġislattivi tagħhom, irridu xi assikurazzjoni li aħna qegħdin nagħtu każ l-opinjonijiet tagħhom fuq uħud mill-iktar kwistjonijiet importanti. Fil-fatt, Jien nixtieq naħseb nirrifletti ftit dwar id-dossier agrikoltura. Waħda mill-kwistjonijiet l-iktar importanti hija d-distribuzzjoni tal bejn l-Istati membri li hija waħda essenzjali ħafna għad-diskussjoni f'dan id-dokument partikolari. U hawnhekk qed nitkellmu dwar formula li l kummissjoni ah, prezentat ta' kif għandhom isir l-affarijiet u hemm eluf ta' opinjonijiet għal daqstant il-mistoqsija għal-Rejmer hija kif se nittrattaw dan kollu, kif ser nittrattaw il-komitati nipreferu li ma jkun hemm l-ebda opinjoni fuq il-formula għaliex dik il-kwistjoni ta' distribuzzjoni ma taqax ta' deċiżjoni tal-MFF iżda tista' tkun eh, deċiżjoni politika importanti ħafna se tiġi diskussa mill-Kunsill u aħna rridu l-opinjonijiet tagħhom jekk naqblux dwarha jew le. Issa jekk nippruvaw nikkonvinċu il-Kumitat li jrid ikun hemm progress fir-rigward tax leġislattiv, irridu nassiguraw li jekk ikun hemm tibdiliet eh, dwar il-figuri eh, aħarin, għax dan jista' jkollu impatt fuq l-opinjoni leġislattiva. Għal daqstant biex il-Kumitat jimxu l-qoddim, aħna rridu nagħtu l-assigurazzjoni jekk ikun hemm tibdiliet kbar fi eh, settlement ħari u ma jkun jista' jirġa' il-pożizzjonijiet li jkunu fusaw fuqhom fil-kumitat u mbagħad inkun nistgħu nistennew biex naraw eżattament x'kienu tibdiliet u jekk kien xem xi naraw nistgħu x'nagħmlu xi bidla fil-pakket li jkun ġift miftijem. Grazzi, Reimer. Problem. Naħseb li dan m'għandux ikun uh, ta' problema għaliex il uh, il-prinċipju huwa illi jsir ix-xogħol fil-komitat imbagħad ikun hemm l-emendi li naqblu fuqhom u mbagħad eh, ikun hemm il-votazzjoni u m'hemmx għalfejn li jkun hemm eh, pożizzjonijiet ta' bażi ta' dettalji ta' numri. Naħseb illi hemm din l-opportunità u rridu nagħmlu aktar ċar anka fil-konferenza tal-Presidenti tal kumitat għaliex ma nistawx nitilfu din l-opportunità. Jiena xaqt ngħid ukoll illi aħna inkludejna il-5% żied iżjed ehm, fil-formula jekk wieħed eh, jipprova jaħlab mir responsabiltajiet tiegħu anke dak politiċi nirriskjaw naslu f'sitwazzjoni fejn eh, nippruvaw naħbu l-affarijiet taħt it-tapita għalhekk iridu namlu ċara illi għandu jkun hemm din l orientazzjoni ġenerali jiġifieri illi jkun hemm diskussjoni fuq il-proposta tal-Kommissjoni u mbagħad ngħidu pereżempju ma taħt nitkellmu fuq l-istrateġija tal-2020 il-proposta tal-Kommissjoni u l-programm leġislattiv mbagħad l-element finanzjarju illi wieħed li eh, tinkludi fid diskussjonijiet naħseb illi hemm ħafna flessibilità u eh, jgħinna sabiex niċċaraw is-sitwazzjoni. Il-komitati illi ma jżamux ma dawn ir-regola, ma dawn ir-regoli, u jippruvaw jimxu eh, skont kif jidri l-amuma nafu li eh, nafu kemm jkun vulnerabli l-Parlament, anka minn ħata l-Komissarji, l-Komissjoni li jippruvaw jattakkaw il-Parlament. U eh, aħna nispiċċaw morru minn taħt. U għalhekk minn ħata l-President tal-Komissjoni u naħta l- kummissarji kollha jridu jkunu jafu eżattament fl-imma pożizzjoni qegħdin anke minna tagħna u anke x'inhi l-opinjoni tagħna fir-rigward tal-proposti. U għalhekk inħoss illi jridu naqblu fuq il-proċeduri bażiċi għaliex eh, żgur li ma nistawx insibu eh, sorpriżi fl-aħħar net tal-proċeduri. Grazzi ħafna, kollegi. Għaw sitt kellem oħrajn li jixtiequ jitkellmu, sorry kolli ngħidilkom le, aħna qegħdin lura ħafna bl-aġenda tagħna, rridu għaddu għall votazzjonijiet ukoll ġa posponejna uħut mir-rapporti u għal daqstant eh, għal-kem dan huwa Mm, dibattitu interessanti, ser konna dibattitu ta' dan it-tip kull darba li konna la' għaw għalda santi kull kumċan t-tkelmu. Nishtiq nsemmi xaġa li għal Reimer. Fir-rigward tal-qafas finanzjari multianwali u inkella l-atti leġislattivi, aħna rrid naħdmu fuqhom mingħajr ma noqogħdu noħolmu għaliex madux żmien tal-ħolm. Jekk aħna naħsbu li politiċi tradizzjonali kbar, iva, ovvjament dawk huma fosthom ma sikuri. Għanna biżżejjed għal ċertu fondi għall agrikoltura eċetera, mbagħad dwar il-politika mm, futura irridu nittamaw għal 155 mm, jew iktar le, ma nistax noħolmu fuq hekk u aħjar li jkollna pożizzjoni li fiha aħna ma jkonniex wisq Eh, flus, jaf konna nqas flus mill għanna l-lum u għal daqstanċ politika għanna bżon. Xini sostanza li għanna bżon fil-politika tagħna u fl-ħar mill-ħar li ktar ħaġa importanti kif għalu għatta kellima li ktar ħaġa importanti huma il-proporzjonijiet, mhux il-figuri aħarin. Għanna referenzi għanna proposti għal kummissjoni għanna eh, figuri għal-2013 u allura wara n negozjati aħna ser konna 5%, ehm, 10% inqas jew iktar, 20% inqas jew iktar, iżda dan mhux ser jibda il-bażi. E, xaġa li ċara żgur hi li aħna jekk aħna ninnegozjaw bl-idea li aħna għandna bizzejed għas kem fil-passat, se jkollna bizzejed fil-futur skemm kellna fil-passat, għandna se jkonna konservattivi ħafna fuq is sostanza tal-politika tagħna għalfejn, ngħidu għalfejn naqdu nibdu politika li sissa ħadmet għajjew nibqaw bl-istess għadejn bl-istess mod, iżdek aħna nagħmlu hekk fl-2020 aħna ser ikonna budget li l-Unjoni Europea kella eh, kellha bżonn fl-1990 u jiena naħseb li fl-2020 il-budget huwa differenti, il-bżonn tal-budget huwa differenti, ikbar ovvjament, iżda anke jekk ma jikbirx ħafna u skont proposta tal-Kommissjoni mhux ser ikber ħafna għandha bżonn ta' baġit differenti. Se jkun totalment differenti minn dak tal-1990. U dan għandu iħeġġiġna biex noqogħdu attenti fir rigward tas sostanza tal-politika li aħna nixtiequ nimplementaw f'dan il-perjodu. Din hija l-idea personali tiegħi u dan huwa qed lkom bħala parir. Grazzi lil kulħadd, grazzi lil rapporters, grazzi lil niskuża ruħi lil dawk li ma stgħux jitkellmu mod partikolari in-nisa Ovvjament, dan mhuwiex mod tajjeb ta' kif niċċelebraw eh, il-ġurnata internazzjonali tan nisa jisna qed innalqula mħalqhom iżda li hemm mhux minnu, issa jkollhom ċans jitkellmu fuq suġġetti oħrajn se ngħadu għal punt numru 4 li huwa eh, rapport mill-kollega ehm, is Von dwar l-istimi ta' dħul u l infiet tal-2013. Grazzi President, nixtieq nfakkar il-kollegi li data ta' skadenza għall-emendi għal rapport tal-istimiet tal-istimi huwa l ta' filgħodu għada. Nixtieq ringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni li għal dan ir-rapport u grazzi għal diskussjonijiet li kellna fuq il-budget tal-Parlament tal-2013. Dak li xtaqt nagħmel illum huwa nikkonċentra fuq ir-riżultati tal-laqa tal-prekonsiljazzjoni li saret flimkien ma' Segretarju Ġenerali l Buro tal-Parlament. Kollegi jistgħu jiftakru li fil-istimi tal-Buro mm, ġie suġġerit żieda eh, ta' 2.96 eh, fil-mija il-kollegi għal rrid noqogħdu żommu kemm jista' jkun ma' suġġeriment tal-Kummissarju Lewandowski jiġifieri żieda ta' 1.9% u fil-fatt fil-konċiljazzjoni dan kien lan tal-kollegi mill-Kumitat tal-Baġit li nippruvaw inżommu din iż-żieda għas-sena d-dieħla għal 1.9 fil-mija u neskludu l Kroatja. Ikolli ngħid li fir-rigward tal-aqsa konċiljazzjoni din il-figura wkoll ġiet aċċettata mill-Buro Jekk aħna nifrankaw fil-budget tal-Parlament, irin nassiguraw li aħna ma, nagħmlux sar l-effiċenza tal-Parlament jew inkella ix-xogħol ta' membri parlamentari individwali. Biex ikonna żieda ta' 1.9% ovvjament irid nagħmlu xi tnaqqis fil-budget, xi frankar fil-budget. U il-figura hija ta' ftit iktar minn 9 miljun euro u fil-prekonċiljazzjoni li kellna fil laqgħa ta' prekonċiljazzjoni aħna qlibna qabilna li nagħmlu frankar, nagħmlu proġetti li frankawna 3 miljuni, aħna għenna wkoll li ser nifrizaw l-allowances kollha għal-membri u wkoll travel budget lines kif għedna fil-linji gwida tagħna. U dan ser jifrankawna madwar 5 miljun euro u pero xorta waħda nkonna bżon ta' erba un miljuni u nofs kienem għat ta' idejat ta' kif nistaw nifrankaw eh, dawn l-4 miljoni u nofs, kollegi tkellmu dwar riorganizzazzjoni ta' kif il-parlament jaħdem, ġifiri naraw kif aħna noperaw delegazzjonijiet, kollegi s-sugġeraw li forsi nistaw nifrankaw iktar fil-budget lines tal-vjaġġar mux nifrizaw għom kifed nektar kmini, kollegi kol tkellmu dwar ir-riżerva ta' kontingenza. Dinja xi ħaġa daw kull sena rridna nassiguraw li hemm biżżejjed fir riżerva u forsi nistgħu nifrankaw xaġa fuq dan il izin linja partikolari, kollegi tkellmu dwar kampanja ta' formazzjoni, mod partikolari l-kampanja istituzjonali għall elezzjonijiet tal-2014, il-kollegi ħassew li forsi nistgħu jifranka xi ftit fuq din il-budget line, kollegi tkellmu wkoll fuq eh, l żida li ser jingħataw lill partiti politiċi u għem nistgħu wkoll nifrankaw xi ħaġa, kollegi tkellmu wkoll dwar il-rappreżent il rappresent il representational budget din hija budget lines najra ħafna iżda naħseb li għanna wkoll nippruvaw nifrizaw dan l-ammont u ammont żgħir iżda jaf ikun simboliku wkoll jekk jirnexxielna nifriżaw. Kien hemm ħafna idejat li ġew prezentati mill-kollegi eh, fil laqgħa tal-konċiljazzjoni, segretarja ġenerali issa se jiddiskutija fil laqgħa tal-ġimgħa d-dieħla u mbagħad ikonna la oħra ta' konċiljazzjoni jiena nispera u jiena fiduċjuż li meta jkollna din il-laqgħa ta' konċiljazzjoni l-ġimgħa d-dieħla aħna se nkunu nistgħu nilimitaw iż-żieda għal 1.9 fil-mija għalissa. U għalissa nerġa' nirrepeti għaliex sa bejn issa u il-ħarifa ser nkun qed nagħmlu grupp ta' ħidma u naħseb li għandna nagħmlu dan mal-arkim jista' jkun biex nanalizzaw l-evalwazzjoni tal-baġit tal-Parlament, eh, grupp ta' ħidma bejn il-Kumitat tal-Baġit u l-Buro Fiftit eh, ġimat li ġejjin aħna eh, ser nirċivu rapport fuq l evalwazzjoni tal-spejjeż tal-vjaġġar rridu nibdew dan l-istudju ta' komparattiv dwar il-budget. Hemm ħafna affarijiet li ser jiseħħu bejn issa u l-ħarifa u għal daqstant meta tasal il-ħarifa u aħna nkunu f'pożizzjoni identifikaw iktar ifrankar. Iġifieri fl-aħħar ta' din is-sena meta aħna naqblu dwar il-budget tal-Parlament aħna nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni li ngħidu li aħna friżajna l-budget u forsi nkunu nistgħu naraw nalanizzaw dan termini eh, reali. Din hija xi ħaġa appoġġjata minn ħafna kumitati f'dan il-kumitat u naħseb li hemm konsens fil-buro wkoll. Din hija direzzjoni aħna rridu nieħdu. Grazzi. Monsieur le rapporteur, alors la prochaine étape. Grazie ħafna, rapporteur. Mela, nhar it-tnejn għandna l-laqgħa tal-buro, jiena u rapporter ħankunu preżenti, ħamur hemm Derek, b'at it-tlieta hemm il-konċiljazzjoni u hemm sfortunatament nistgħu nkunu preżenti biss nofs il-laqax ħatkun l-istess ħin mal laqa tal-konferenza tal-presidenti. U hemm jien rrid nkun preżenti wkoll għalhekk ir-reporter biss ħajkun preżenti għall laqa tal-konċiljazzjoni. Ħajkun hemm delegazzjoni li ħatiħu posti wara nina nitlaq. Imbagħad hemm ir-reporters, ħan nitkellmu fuq dan il-punt, issa ngħaddu għall punt numru 5 fuq l-aġenda. Nissuġġerixxi lil Giovanni Lavija jieħu kelma Hija tawn Iva lejn il lemin estrem tal-kamra. Iva, għan kun estrem. Palma ta' l il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejja huma strumenti strateġiċi għall parlament Ewropew. Jippermettu lill parlament Ewropew ikollu inizjattiva leġislattiva fuq il-budget permezz tal-proposta ta' idea għal fażi ta' sperimentazzjoni fil każ li jkollha riżultat pożittiv din twassal għal ħolqien ta' linja budgetarja awtonoma. Għal dan il-għan jiena nħoss li huwa f'waqtu li nurikom ftit tarif u l-proċedura li ser nieħdu għal proġetti pilota u għall azzjonijiet ta' tħejjija fil-budget għall-2013. Meta rajna r riżultati li ksibna fl-aħħar proċeduri tal-budget, isna li rridu nħossu rridu niftħu dialogu mal-Kummissjoni mill-bidunet tal procedura ħassin li dan huwa utli u dan għandu jwassalna għal konsiderazzjoni tal-budget tal-2013. U għalhekk bl-istess mod li seħ li għamilna fl-2012 nixtiequ li flimkien mal-kollegi kollha tal-Parlament Ewropew l-għajnuna tagħhom u bl-involviment tal-kumitati speċjalizzati nixtiequ du fażi preliminari tal-proġetti biex bekk nkunu nistgħu nibatuhom lill-Kummissjoni bħala lista proviżorja tal-proġetti pilota sal-ġimgħa 23, ġifieri ta' nhar l-erba ta' Ġunju. Bekk il-Kummissjoni nittamaw li tkun tista' tina eh, xi ħaġa qabel il-waqfa tas-sajf u tkun tista' tina l-evalwazzjoni tagħha fuq kemm il-proġetti pilota jistgħu jitwettqu u kemm jistgħu jitwettqu wkoll l-azzjonijiet ta' tħejjija. U għalhekk iż-żmien għad-dispożizzjoni ta' deputati u anki għal kumitati individwali għat tħejjija tal-proġetti pilota u għall-azzjonijiet ta' tħejjija ġie stabilit għal nhar l-4 ta' Ġunju. Mbagħad nagħlqu l-lista nibatu għal il-Kummissjoni u ikonna din l-ewwel evalwazzjoni. Din l-evalwazzjoni hija strument importanti għalina għaliex jista' jippermettilna li nirranġaw il-politiki tagħna naraw jekk hux sejrin żball nagħmlu tajjeb għalih, speċjalment fid-dawl tal-iskadenza għall preżentazzjoni tal-emendi tal-budget li huwa maħsub li ser iseħħ lejn Settembru. Nittamaw li jkun hemm biżejjed ħin biex intejbu l dajat tagħna u niżguraw li l-għażla ħarija tkun tista' tkun impoġġija fuq affarijiet li jistgħu jiġu implementati u li jistgħu nagħmluhom bot effiċenti. Ix-xogħol tagħna rajna li ta' il-frott kienu utli f'dawn l-aħħar snin anke fid-dawl ta' żminijiet diffiċli ta' austerita' Huwa importanti li ma jkunx hemm ħela ta' riżorsi iżda niffukawhom fuq il-proġetti u l-inizjattivi li jistgħu jkunu ta' valur miżjud. U nħallu fil-ġemb dawk l-idejat li ma jistgħux jitwettqu bisħiħ u jispiċċaw ikunu f'blukkaġġ ta' riżorsi li mbagħad jispiċċaw jintużaw għal anijiet oħra u mhux dawk l-importanti. Ovvjament irridu qogħdu b'seba' għal marġni li għandna għal kull kapitlu Nafu li wasanna lejn l-aħħar tal-qafas finanzjarju multijanwali l-MFF u għal ċertu kapitli budġetari ser ikonna limiti ċari fil-proposta ta' proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejjija marbuta mal-marġni kemm xejn ristretta li għandna. F'dan rigward issa nixtieq nsemmilkom lista tal-punti tal-proċess kollha li Tistgħu issibu wkoll fil-Kobu News biex bekk flimkien nkun nistgħu insegwu x'proċedura ħanieħdu. Għandna l-involviment tal-kumitati fil-proposti tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet ta' tħejjija u għal dan il-an ser naraw li jkun hemm is-sem ta' kulħadd u nittamaw li jkunu jistgħu jieħdu sem il-kumitati speċjalizzati kollha wkoll. Barra minn hekk ser ikonna lejn tmiem april lejn l-24-25 ta' april se jkollna t-tieni rapport temporanju fuq l-azzjonijiet ta' tħejja u mbagħad bħala kumitat ta' budget suppost nirċievu nhar sa 28 ta' Mejju mill-kumitati speċjalizzati individwali il-lista tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji li jkunu mħejjin. Nittamaw li bekk nkun jistgħu jkollna dokument waħdini bi wara l-24 ta' Ġunju ħanebatu l-Kummissjoni biex ikun hemm l-evalwazzjoni fuq kemm dawn il-proġetti jistgħu jiġu implementati jew le. Mbagħad wara li nirċievu l-opinjonijiet mill-kummit l Ewropea nkunu nistgħu naslu għall-għażla aħħarija fir-rigward il-valwazzjoni tal-budget. Hemm ħaġa li jiena nħoss li huwa importanti. Nixtieq infakkar il-kollegi kollha u bħala kumitat speċjalizzat ħanamlu dan ukoll li jużaw il-modjul xieraq li jintbagħat mis-segretarjat li huwa dokument erba memus ma' dokument ta' ħidma biex bekk jippreżentaw il-proġetti pilota u nistieden li l-iskadenza tiġi rispettata għaliex il-proposti li jaslunna wara ma jistawx jiġu eh, konsiderati. Grazzi. Grazzi, rapporter Francesca, tixtieq ħaġa? Iva, grazzi sodisfatta ħafna li Giovanni Lavija miexi fid-direzzjoni tal-metodu li mill-bidu net nitolbu fil-proċedura l-prodotti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejja li jkun hemm involviment sħiħ mill-Kummissjoni. Bekk nkun stani nifrankaw il-ħin u palma kienet ifakkar il-rapporteru kol nkun nistgħu nużaw b'mod effiċenti r Bħala rapporter għal budget tal-2012 nixtieq nisħaq l-importanza li nqisu l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji li hemm fis-seħħ li approvajna fl-aħħar proċedura budgetarja, naraw kif mixin u bekk naraw jekk nistgħux nintroduċu wara azzjonijiet preparatorji kif ukoll il-proġetti pilota dejjem qegħdin fil-qafas tal-użu effiċjenti tar riżorsi u għalhekk irid ikun approċċ ta' konkretezza għal dan il-pakkett delikat li mhijiex addendum tal-budget iżda huwa parti importanti, speċjalment mill punt di vista politika, politiku, u jkun punt ta' tluq tajjeb biex nifmu x'inhuma d-direzzjonijiet fejn il-Parlament Ewropew eh, tal-frott, fejn mexa tajjeb u fejn nistgħu nagħmlu tajjeb għal xi żbalji li saru. Grazzi. Grazzi għal Truppel. <coughs> Thank you, Chair. Allow me some comments. Grazzi, President. Ftit kommenti. Bħala grupp tal-ħodor nistaw nesprimu l-appoċ tagħna għal proċedura li ilha fissieħ dawn l-aħħar sentejn fir rigward il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejjija. Fl-ewwel rapport temporanju mill-Kummissjoni jiddispjaċina ma kienx hemm tarif disponibbli fuq il-proġett pilota tal-Servizz ta' Azzjoni Esterna tal-Unjoni Ewropea ridna informazzjoni wkoll fir-rapport tal-Kummissjoni. Fir-rigward l-implementazzjoni tal-proġetti differenti, jiddispjaċini ferm li għal oħra DG Agri għal darboħra tirrifjuta li idaħħal proġetti pilota li jkunu sponsorjati għal proġetti favur l-ambjent. Din mhix l-ewwel darba, seħħ darba wara l-oħra u mill-punt di vista tiegħi qed ikollna mġiba arroganti minn Diġi Agri għal xewqat politiċi tal-Kemra tagħna. U aħna mhux lesti naċċettaw dan aktar. Jiena nħoss li hija mġiba demokratika li qed nitolbu min-naħa tagħhom li jirrispettaw il-voti tagħna u għandhom jimplementawhom tassew nixtieq irressaq dan il-messaġġ hawnhekk għaliex jiena vera mhux sodisfatta mill-imġiba ta' DG Agri. Grazzi. Eh, je vous remercie, eh, Helga. Grazzi ħafna, Helga. Ammexxu dan il ment tiegħek, jiena stessa nseħħar dan il ment tiegħek lill-Kummissarju Surjan. Mhux aċċettabbli għandek raġun. Mela, mem lebda tal-boħra l-kelma, nishtiq nirringrazzja l-rapporter u nissuġġerixxi Anzi, inti diġa ħabbart li huwa l-iskeda li mija l-iskeda provizorja. Issa naslu għal punt numru 6 fuq l-aġenda u nerġa' ndur lura għal Francesca Balzani għal dawk li mux qegħdin hawn diġa semmejna l fuq dan il-punt, naħseb l-aħħar darba fil-fatt u nistgħu naġlu l-affarijiet u xek. Iva, manar malajn, sur President. Fl-aħħar hemm abbozz ta' rapport disponibbli għal dan din il-linja budgetarja bħalma tiftakru l-koll kien wieħed mill-iktar punti delikati fil-konċiljazzjoni tal-budget 2012. U b'din l-ewwel dokument qed inwettqu l-ftehim marbut mal-finanzjament tal-proġett ITER speċjalment fir rigward il-budget tal-2012 u għalhekk ir-reviżjoni tal-limitu taħt il-kapitlu wieħed a li jippermetti għal daqstant li jkun hemm prinċipju għal dan li jinbeda dan il-proġett anke wara l-2013 għal 650 miljun euro Barra minn hekk, mill-punt vista finanzjarju dan huwa neutrali għaliex jiġi kumpensat minn tnaqqis tal-limiti taħt il-kapitlu 2 u 5. U għalhekk Il-rapport huwa wieħed sottili, għal huwa ċar qed jipprova jwettaq mod prattiku l-budget tal-2012 skont il-ftehim li aħna lħaqna fil-konċiljazzjoni u li għandu x'jaqsam mal-budget tal-2012. Très bien, je vous remercie. Grazie ħafna. Tajjeb Dan huwa f'konformità mal-ftehim u l-interpretazzjoni l-Parlament tal-ftehim u mhux l-interpretazzjoni ta' xi wħud mill-istati membri li tawal dan il-ftehim. Jiena nissuġġerixxi issa li ngħaddu għal punt numru 12 fuq l-aġenda hija opinjoni għal Kumitat Budget fuq il-rapportaġġ tal-FTT, il-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji. Hemm żewġ bażi legali hawnhekk il-bidunet il-kummissarju xemeta u l-kummissjoni kienu din jissuġġerixxu il-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji. FTT hija l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. 27 taxxa nazzjonali u bażi għalihom. Il-Kumitat responsabbli tal-Parlament huwa Ekon u mbagħad hemm l-opinjoni għan Jensen, mbagħad ħajkun hemm ukoll it-tieni stadju fejn kunem hemm test leġislattiv ieħor biex niddeċidu min ħajkun responsabbli għal dan il-rapport fuq it wettiq tiegħu ndaħluha taħt il-budget ta' riżorsi propri u mbagħad aħna nkunu responsabbli għal dan ir-rapport. U mbagħad aħna ikonna l-opinjoni f'idejna. En, jekk jogħġbok. Grazzi President. Għanżon fil-qosor jina wkoll palma semmejt huwa l-Kumitat Ekon li huwa l-Kumitat responsabbli fuq din il-kwistjoni u għalhekk irdu niddeċiedu jekk is-suġġeriment tal-Kummissjoni fuq l-FTT ix fattibbli u jekk għandix isseħ bil-mod kif suġġeriet il-Kummissjoni. Ħajkun hemm xi emendi mresqin fuq għalhekk fl-opinjoni tagħna dak li rridu nikkonsidraw huwa jekk Din dan is-suġġeriment ta' FTT ux potenzjal għal mbagħad il-riżorsi propri. Mbagħad nikkumentaw fuq il-Kumitat Ekon li jkun responsabbli, rridu naraw kif ħajwieġba din il-kwistjoni. U jiena nagħlaq fit-test tiegħi hawnhekk billi ngħid li minħabba il-kriterji li ġew stabiliti fil-Kumitat Sura u r-rapport tiegħu fuq l-MFF naraw li ħafna minn dawn il-kriterji jintlaqgħu propju minn dan is-suġġeriment tal-Kummissjoni. Dawn li studjaw dan is-suġġeriment jafu li mhix qed tintaxxa ċertu ċentri iżda qed tintaxxa lin-nies li jagħmlu tranzazzjonijiet jew l-entità li twassal tranzazzjonijiet. U għalhekk irridu naraw li jkun hemm distribuzzjoni wiesa. Hemm ukoll argumenti oħrajn bħal pereżempju l-viżibilità jekk ikunux biżejjed u anke l-ispejjeż operattivi li aħna nħossu li jiġu mwettqa minn taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji bħal dik li tissuġġerixxi l-Kummissjoni. Għalhekk aħna nistgħu ngħidu li tista' tikkwalifika jekk ikonna taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji madwar l-Unjoni Ewropea kollha bħala riżorsi propri u għal daqstant jiena nirrikmanda li l-opinjoni taqa taħt id-dejn l-ekon u aħna nilqaw żewġ emendi. Waħda għandha x'taqsam mal-fat li aħna najdu fi premessa li l-fondi li nġabru mill-FTT għandhom jintużaw bisħiħ jew inkella parzjalment għal dħul għal budget tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk FTT bħal din titwaqqaf, allura mbagħad tintuża bħala riżorsa proprja. Tieni net f'waħda mill-artikli aħna ngħidu li l-istati membri jridu jiżguraw li sem tal-FTT tintuża bħala riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea u tiġi trasferita fil-Budget Ewropew skont dak li ħajkun il-kontraregolament fuq riżorsi propri fuq il-metodi u l-proċeduri li jrid ikun hemm disponibbli għal riżorsi propri fuq l-FTT. Għalhekk għamilna referenza speċifika għal rapport li jmiss li inti semmejt li ser ikun fidejn dan il kumitat Dawn huma żewġ emendi li ressaqna hija kwistjoni sempliċi ħafna. Merci beaucoup, Madame la Vice-President. Grazie ħafna l-Vice President. Ähm, Grazie ħafna, nista' ninaqat ma' dak li qalet Ann u anka dak li qed äh, nappoġġa dak li qed tajt permezz tal-opinjoni tar-rapport. Jiena äh, nittama illi fil-fatt dan kollu jseħ fil-konsil, ġifiri jseħ dak li għetni t-tamaw u li eh, anka l-istati membri l-ġodda talbu l-presidenza jġifiri li eh, kemm jista' jkun malajru b'mod effiċjenti il-presidenza eh, daniża tagħti priorità lill-FTT. f'ħafna mis situazzjonijiet ma jkunx biss eh, stat membru wieħed eh, preżenti eh, ħafna drabi jkollna insistenza illi il-presidenza tiddeċidi u tmexxi dan id-dossier il qoddim il-fat tal-rizorsi propri u element importanti u aħna rridu naraw illi ma naslux situazzjoni fej ikonna nwarbu n-idea. Imma eh, eh, nkomplu eh, fit-direzzjoni li qbadna. Sir Goldmanis. Oh, question to me and perhaps Mistaqsija, kwistjoni oħra l rapporter u l-oħrajn ikunu involuti bħalma nafu hemm xi pajjiżi li għandhom taxxi stabiliti fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji 0.5% Renju Unit li mhux direttament transazzjoni finanzjarja iżda parzjalment marbuta ma' dan, ma' l-ammont tal-assi. It-taxxi fl-Ungarija u Franza provaw jistabilixxu Eh, dan ukoll fl-ewwel ta' Wissu. Kwistjoni hija kif ser jispiċċa fl-aħħar, kif fejn morru l-affarijiet jekk aħna nħejju kollox u l-Kummissjoni mbagħad tmur l-Kunsill. Ser ikonna taxxa addizzjonali għal dawk il-pajjiżi li diġà għandhom it-taxxi jew ħad post dan din it-taxxa. Għaliex illum il-ġurnata dawn it-taxxi huma tħul għal budgets nazzjonali u mhux Ewropew. U għalek din hija kwistjoni serja, x'mhux kulħadd għandu din it-taxxi, għal min m'għandux din it-taxxa mhix problema, titwaqqafa jew le, iżda xi ħaġa simili diġà qiegħda hemm stabilita f'ċertu pajjiżi bħalma semmejt u l-kwistjoni hija jekk nistennew rixxi reazzjoni minn dawn il-pajjiżi. M'għandna xejn ċar, forsi aħna qed nagħmlu xi ħaġa li hija formalment neċessarja, iżda sal-lum il-ġurnata skont it-Trattat ta' Lisbona kull pajjiż irid jaqbel u jkun xogħol fieraħ jekk ma jkunx hemm unanimità, irridu nresqu dan il-punt mod kritiku. Grazzi. La réponse est simple. Grazzi naħseb li t tweġiba hija sempliċi għal dan. l lan tal-negozjati stess, għalhekk għetna nagħmlu negozjati, hemm pajjiżi li għandhom taxxi, hemm oħrajn li m'għandhom xejn ta' dan it-tip u għalhekk issa naraw jekk nistgħux niksbu unanimità fost 27 stat membru. Naħtiġu din l-anonimità, irridu naraw li waqfu din it-taxxa li tkun l-istess bejn is-27 stat membru inkella insabu f'sitwazzjoni differenti mbagħad. Bħalissa tnatu ħarsa lejn il-possibilità ta' din ir-riżorsa għal finanzjament tal budget Ewropew. Issa jekk tkun fuq bażi differenti għall istati membri, ovvjament il-possibilità ta' finanzjar għall baġġet Ewropew tkun differenti mbagħad nistgħu jkollna opinjoni bħala budget bħala kumitat tal-budget wara l-ittra u l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea li suppost għandu mandat tiegħu l-Kumitat tal-Budget. Il-proposta bil-baża ta' taxxa, rata ta' taxxa, eċetera. Dan jaqa' fidejn ekon. U għalhekk ir-rapporter tagħna kien qed jissuġġerixxi li nisħu fuq il-fatt li din it-taxxa jekk tiġi stabilita u jidher li din hija possibbli legalment għandha twassal il-flus għal budget Ewropew. Il-Kummissjoni qalet l-istess ħaġa. Mbagħad naraw x'jiġri. Iżda dik hija l-opinjoni tagħna bħala kumitat. Bħala punt ieħor nafu li dan huwa punt jaħraq diffiċli iżda ma nistgħux nkunu pessimisti wisq minn qabel bħalma nafu mhux dejjem l-ar ħaġa li nbassru s-seħ. Allura jiena me nagħmel imħatra li ħankunu ta' suċċess. Iżda wara perjodu twil ta' negozjati. Għaldaqstant huwa ovvjament fl-interess tagħna. Taħt din l-istrateġija li nkunu paċenzjużi iżda rridu nkunu lesti li naħtfu l-opportunitajiet tagħna meta jkollna meta jkollna dawn l-opportunitajiet. Xorta waħda nitlob li nkunu paċenzjużi u r-rapporter suġġeriet il-ħsieb tagħha. Iskadenza l-emendija għada fis-sitta ta' filgħaxija. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem? Naddi l-kelma l-Elizabel Dura. Grazzi, President. nifhem l-istrateġija bir-reqqa iżda ottimistika tiegħek iżda għandi mistoqsija lir rapporter Naħseb li tridu toqogħdu b'sebgħinejn għaliex fl-istess ħin tridu tkun ambizjużi wkoll. U naħseb li fil-lingwaġġ meta tajdu li l-fondi miġbura taħt l-FTT għandhom ikunu bisħieħ jew parzjalment jaqgħu taħt budget Ewropew, naħseb li tkun qegħdin tkunu biżejjed attenti hemmhekk u nistaqsi jekk m'għandniex nibdlu xi ħaġa jew le, irrid ikonna għamla ċara, konkreta l-Kumitat tal-Budget, iżda ħanajdu minn issa totalment jew parzjalment jew ngħidu biss to finance biex niffinanzjaw il-budget Ewropew. Mhux diġà nkunu qegħdin nibdew fuq seq ħażina u nagħmlu restrizzjonijiet għalina b'dan il-mod. Għandek punt, jgħid il-President, ma rridx dibattitu għandek punt, President, ma rridx dibattitu sħi fuq strategija, iżda rridu nqogħdu attenti fuq l-istrateġija tagħna u nirriflettu dan fil-klim li nażlu. Però jiena lesta mm, segwi dak li għat, noqogħdu paċenzjużi, nżommu għajnejna miftuħa u mbagħad naraw x'ser nagħmlu għall-budget. Naħseb li l-emenda li semmiet hija waħda relevanti. Grazzi Isabel, jgħid president Tajja wisq, tista tressa emenda biex naraw x'naħsbu fuq dan. Iżda personalment jiena iktar inxaqleb lejn li ngħid ninfinanzjaw il-budget tal-Unjoni Ewropea, hekk suppost ngħidu. Impliċitament hija bisħiħ jew parzjalment nifhimha din. Se dik il kommissjoni tajt parzjalment biss tkun pożizzjoni kemm xejn dajfa. Sdejja naraw, naħseb li nistgħu nħallu fidejn ir-rapporter li jorbot miegħek biex issibu l-aħjar lingwaġġ. Tajepek, tajep Tajjeb wisq? Mela għada fis-sitta ta' filgħaxija hija skadenza 29 ta' Marzu għalina, l-opinjoni ekon 24 ta' April, mbagħad il-plenarja ta' Ġunju. Naħseb issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda jiġifieri numru 11 il-programm tal-Unjoni Ewropea għal bidla soċjali u l-innovazzjoni soċjali. Le? Għandi zbali jgħid il-President għallini barra, all right, tajjeb wis, mela nistammurru mill-ewwel għal-voti u xek. Tajjeb wis. Mela, punt numru 16 fuq l-agenda l-ewwel. Alfonsi mhux qiegħed hawnhekk. Iżda jiena ċert li għandu xi ħadd jirrappreżenta fuq l-opportunitajiet tas-sajt, il-kontribut finanzjarju, eċċetera, fuq il-Repubblika ta' Mozambik. Kenna diskussjoni interessanti ħafna il-ġimgħa li għaddiet u jiena nixtieq ngħid min huwa favur, għandna żewġ voti, min huwa favur għal vot tal-protokoll fuq il-minuti, eċetera. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Ġifiri l vota ħari fuq l-opinjoni kollha kemmi favur, kontra, astensjonijiet, l-istess vot mela tati għaddit tliet voti kontra biss. Dan wassalna issa l-punt 17 fuq l-aġenda tagħna. Rapport Godmanis. Goran. I would have preferred if Konni preferi kiku kien uh, posponiment ta' dan il-rapport iżda kien xemmet talba l-Kumitat Reġi u il-posponiment tal-vot tagħhom ma ġiex irrispettat. Dan ir-rapport bħalma għal sur Godmanis qabel għad għandu numru ta' ċifri li aħna nħossu li mhux konvinti dwarhom mhumiex ċifri perikolużi, iżda xorta waħda. Hemm ċifri f'dan ir-rapport li s-Sur Godmanis ukoll qal li mhux ċert u mhux korretti jew le konna nipreferu li nipposponuh iżda jekk mhux possibbli nivvotaw. Suġġeriment tiegħi lill grupp tiegħi huwa li nastienu fil-vot aħħari minħabba dawn l-inċertezzi. Però mhux se noqgħod nagħmel sħiħ jekk ir-rapporter għandna nivvotaw u jekk is-segretarjat jaħseb l-istess, iżda mbagħad ħanastienu fl-aħħar. Grazzi ħafna għaluli li manna xejnat mill-Kumitat Reġi. u ħajdeċidu biss nhar l-20 ta' Marzu biss. Fi rigward ir-rapport tagħhom. Mbagħad nitkellmu aħna fil-21 ta' Marzu. X'inhi l-opinjoni tar-rapporter? Mr. Godmanis. Permettu li nispjega ftit. Nista' nifhem dak li qal is-Sur Farm kont rabjat meta kelli naqqad dawn it tliet kompromessi, iżda ċifri hawnhekk huma awtorizzati minn DG Reġi. Din hija differenti minn Sur Shurians, hemm differenzi żgħar fiċ-ċifri u anke hemm differenza wkoll ma' 7% li semmejtilkom qabel. Dawn in-numri huma awtorizzati. It-tieni Iva iddiskutejna fuq il-prinċipju jew ngħaddu l-opinjoni fuq ċifri eżistenti li huma fir-rapport ta' DG Reġi, Missur Texeira. Uh, eh, segwejt dan fil-reġi fil eh, ma tantx ma kontenta li xem tqassim ħażin tal flejes Iżda dak li provajt indaħħal fil-rapport fl-opinjoni tagħna bħala kumitat tal-budget huwa kemm xejn notru. Aħna stabilejna proposta minn naħa tal-Kummissjoni, esprimejna li aħna eh, jiddispjaċina dwara, iżda mhux ħanqodu ninsistu għaliex il-kollegi mill-grupp mill grupp soċjalista insistaw li jridu l-istess flejjes li kellna qabel. U naħseb li fl-opinjoni tiegħi din l-insistenza mhix realistika. It-tieni nett aħna rridu aktar flessibilità li wkoll mhix ċerti ċerta fil-rapport ta' reġi fir-rigward il-flessibilità. Ma nafx, imma jiena fl-opinjoni tiegħi nħoss li peress li hija reazzjoni ta' ċifri eżistenti tal-Kummissjoni aħna edna li mhux kwalifikati fil-kompetenza tagħna li aħna għandna bżonn daw il-flejjes jerġgħu jitraddu lura lilna. Dan mhux realistiku, aħna għandna hemm awtorizzazzjoni mhux biss jitqassam bejn il-reġuni l-aktar imbeda u mqassam ukoll b'mod ġenerali u anke fil-reġuni eh, konverġenti, eccetera. U għal dan il-għan hija kompetenza tal-gruppi politiċi. Jien ovvjament missa ngħid li ħantejjeb l-affarijiet b'xi mod li ma nistax nagħmel, ikolli ċifri u mbagħad nipprova ikolli reazzjoni budġetarja għal dan. Mhux nagħmel politika sħiħa li nagħmel natu iktar flus lill-reġuni l-aktar imbeda, din hija kwistjoni tar reġi. Huma għandhom din il-possibilità u jaraw jekk jagħmlu biex meta jkollhom iċ-ċifri. Dak kollu li kelli ngħid. Goran? Din it-tweġiba tissodisfak, tista' tivvota l-lumek, tajja wisq. Mela, jekk m'hemmx kummenti fuq dan il-punt, naddu għal votazzjoni bosta kompromessi, għandkom il-koll l-lista ta' votazzjoni dimkom Kompromess ċe, rapporter favur. Kontra? Astenzjonijiet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 dan wassalna imbagħad. għall-emenda 7 mill-Grupp Soċjalista, rapporter wa kontra, favur, kontra, il-bqija, mela maddiċ. Emenda 8, l-istess awturi, rapporter għal darbohra kontra, favur, il-Grupp Soċjalista, u Sur Haglund kontra il-bqija kollha ħlief is-Sur Haglund astenzjonijiet m'għaddiċ ukoll. Emenda disa' Lazlo Surjan, rapporter favur, favur, kontra namlu verifika għandkom il-karta tal-vot ta'kom. Nħedna naqra gost bil-karta tal-voti wkoll biex nużaw it-tamir tagħna wkoll. Il-vot miftuħ. Jekk ma tkomx il-karta tal-vota għajduli. Francesca m'għandekx, għajdenna x'qed tivvota. Votazzjoni magħluqa. 16 favur, 11 kontra, l-ebda stenzjoni. Francesca xtaqt tixħat il-vot tiegħek? kontrant. Mela 16 bi 12 l-emenda adottata. Emenda 10. Rapporter kontra min huwa favur. Rapporter kontra, l-emenda 10. Min huwa kontra? Maġġoranza favur mela dit. 11. Rapporter favur, min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Kompromess B favur kontra Naħseb li hemm maġġoranza favur iżda aħjar verifikaw bit-tamir. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 18 favur, 9 kontra, zit il-Franċeska u koll, ġifri 10, mal mela maġġoranza wisa favur adottata. Dan wassanna għall-emenda 15. Il-rapporter kontra, favur. Grazzi kontra. Grazzi, astensjonijiet, għaddit. Skużawni maddiċ, jiet il-President, niskuża ruħi. Emenda 16, rapporter favur. Kontra. jiet għaddit. Emenda 17, rapporter kontra, favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 18, nistess autur, rapporter favur, minua favur, kontra, maddiċ. Naddu l-vota ħari, nużaw il-tamir, votazzjoni miftuħa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, 18 favur, 4 kontra, 5 astensjonijiet, 6 astensjonijiet għax Franceska ma kellix il-karta tal-vot. Mela, il-rapport adottat nifirħu l-Sur Goldmanis. Naddu issa għal trasferimenti. Francesca manda lebda talba għal trasferiment. Sezzjonijiet l-oħra tal-budget. Rapporter. Alterazzjoni orçamental. Grazie, President. hija modifika ta' budget li mhux suppost ikolna problemi dwarha. Ġiet ippreżentata lejn l-aħħar tard. Forsi kienu kun aħjar li l-kollegi jkollhom iktar ħin dispożizzjoni tagħhom. Iżda forsi nistgħu niċċaraw xi dubji sa dan it tent Forsi l-votazzjoni tista' isseħħ l-laqa li jmiss fil-21 ta' Marzu. Dik hija l-aħħar skadenza għaliex hemm ċerta urġenza qed nitkellmu dwar ġiex miljun euro li jridu jerġgħu jintraddu lura u din is-somma qiegħda maħsuba għal bini kad fl-Lussemburgu hemm pagamenti tardivi u għalhekk m'għandux ikun hemm problemi. Hija somma li għandha x'taqsam mal-manutenzjoni tal-binja fl-Lussemburgu hemm talba biex il-flus jintraddu lura wara deċiżjoni ta' Marzu tal-2010. Il-koll favur il-manutenzjoni tal-binjiet għaliex jekk ma jkunx hemm manutenzjonijiet jista' jkun hemm problemi ta' sikurezza. Madanakollu, aħjar niċċaraw ċertu dubi minn qabel, nixtieq naraw li l-amministrazzjoni kun arfitna tajjeb, U biex nagħmlu dan jeħtieġ nifmu li l-binjiet kollha jkunu involuti għaliex il-binjiet kollha għandhom ċertu eh, ħtiġijiet, jew li jkun mhix parti minn dawn il-binijiet biss. Il-manutenzjoni li titkellmu dwarha għandha x'taqsam mal-binijiet kollha li hawn Brussell jew le. Ma nafx jekk hawn xi ħadd jista' xi wieġeb għal din id-domanda, grazzi. Eh, Direkt. Yeah, uh, th thank you, Chair. Um, I only received the, the report uh, the Jina rċivejt il-rapport biss il braħlura u uh, kienet bl-Inglis uh, u uh, bil-Welsh u ma kellix ċans li naraħ bil-raqqa xtaqt nilqa l-offerta ta' rapporter li niposponi l-vot sal-21 sabiex nkun nista nevalwa rapport u nkun nista resaq l-kommenti minna ħatijaj.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 tres u ċertu mistaqsijiet għata rapporter. Grazie ħafna, jina nishti eh, eh, jina nishti nitkellem fuq l-infrastruttura u l-loġistika fil rigward tal-emenda. Għawna kan nitkellmu fuq emenda għal Brussell li titħol fis-seħ sa mill-ewwel ta' April, mela x'qed nitkellmu hawnhekk qed nitkellmu eh, biex anka wieġeb il-mistoqsija tar rapporter di se tolqot l eh, binjiet kollha ġewwa Brussell. Din hija deċiżjoni minnaħa tal- eh, mill-buro tal-2010 Mela, dawn il-binijiet, eh, anka l-binijiet tagħna eh, huma binijiet li huma ta' aktar ma 25 sena. sabiex aħna ma fl-isklux u koll il-proċeduri tal-binijiet eh, l-oħra, xtaqt, resaqna din il-proposta għal-politika ġdida bazi u koll ta' pariri li eh, ħadna wkoll minn esperti esterni u urewna illi dan se jiswa iktar kiekom illi nużaw il-rizorsi li diġanna. Mela, għamna kan nitkelmu fuq l-istrutturi kolla fil-binijiet, dak kollu li jider, u anka l-installazzjonijiet tekniċi li dawn jiġbru fihom, ġifiri l- Eh, l-air conditions, etc. x'innu l-punt ġdid hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, li nindirizzaw anka t-swija li s-sir tkun meħtieġa u anka il- eh, li naħdu s sip anka parat tekniku dan il-mod ikkonna garanzija sieħa jiġifieri permessa dan il-kontrat inserħu moħna wkoll mill-ispejjeż ta' tiswija. Ġifieri jekk jien ikun il-każ ikun hemm eh, budget li ġie allokat u eh, l-ispejjeż jitħallsu permessa ta' din l-allokazzjoni. Jekk eh, l-ispejjeż jitilgħu iktar mill-allokazzjoni mill-budget li jkun hemm, għanna din il-garanzija illi il-komplement hija fuq il-parti kontrattwali u għalhekk aħna ma nofqux iktar milli jkun hemm allokat. Aħna sabiex anka nilħu l-talbiet minnaħa tal-parti kontratwali ser ikonna persuna f'kull binja li tkun responsabli minn dan li ser tkun qed titħallas u tkun qed tara tiverifika l-kriterji meħtieġa u anka e, tkun qed iżżomm rendi kont e, pereżempju ta' tiswijiet meħtieġa u salima data ix-xogħol ta' tiswija jkun irid isir. Anka pereżempju jekk il-xogħol ma jsirx eh, fil-ħin eh, ser ikun hemm konsegwenzi pereżempju jekk dan jirrigwarda anke l-kwalità tal-arja tal-ilm eċċetera. Aħna għandna konsiderazzjoni wkoll l-istandards ambjentali, Pereżempju eh, ser nkun qed nifrankaw fir-rigward tal-enerġija u li miri għandna f'dan il-qasam. Naħseb li bekk eh, ressaqt il-punti u raġunijiet ewlenin. Grazzi ħafna. dan tal-Komitat Budgetarju ma se noqogħdu eh, nitħallu fl-speċifikazzjonijiet eh, minuri żgħar tal-kontratt. Forsi nkunu nistgħu nifutaw fuq il-fatti sħaħ darbohra ma għandek xi mistaqsija minna ħatijak. Grazzi ħafna sur President, jiena naħoss li huwa importanti ħafna illi fir-rapport tal-rinnovazzjoni u tal-kundizzjoni tajba tal- eh, binjiet tagħna ikonna approċ illi ikun ehm, organizzat strutturata għaliex irid ikun hemm Eh, program serju dwar kif neħdu ħsieb il-biniet u għalek dan il-rapport u dan il-kontrat eh, naraħ pala ċaġa pozittiv. Forsi tistaw tun għax iktar informazzjoni fuq minn huma il-partners minn voluti u eh, naħseb illi f'nar il-21 nkunu nistaw nivvotaw b'mod pozittiv. Grazzi ħafna sur rapporter. Grazzi ħafna sur President. Grazzi, wara dawn l-ispjegazzjonijiet tal-ispjegazzjonijiet li tajtna. Fil-fatt hemm emenda fir-rigward tal-budget illum iżda m'għandniex problema li nivvotaw fuq għal issa u lanqas fil-21 ta' Marzu. Fil-21 ta' Marzu nistgħu nivvotaw iva, ser nivvotaw favur ta' din l-emenda. Euh, nos collègues pourront donner. Très bien. Grazie ħafna. Ah, Naħseb li dan nistgħu wkoll nivvotaw fuq opinjoniet li anke kollegi kun jagħtu aktar il-qoddim. Ħanaddu għal-rapport li mista Sinjura Monika. Mela, il-Prim eh, Ministru Ungaris, il-punt eh, li miss. Nasib hawnhekk għandna ċertu kundizzjonijiet partikolari ma naħsibx li għanna nitlu f'din tip ta' diskussjoni, mela l-ewwel net aħna għan dokumenti tal-Komissjoni rċevejni għon verament reċenti dwar zewċ binjiet, zewċ binjiet. Aħna rajna li definizjoni tal-Parlament dwar xinu urġenti u dik hekk kif tifma l-Kummissjoni dwar xinu urġenti ma jidirx li huma l-istess. Però eh, kull ma kelli eh, kienu tlet ijiem biex eh, nipprova nifhem is-sitwazzjoni kollha. Imma il-Kummissjoni minnaħa tagħha għamlet xogħol tajjeb naħseb li l-proġetti huma tajbin l-ewwel huwa l-binja Orban u l-binja Covent Garden naħseb illi prezentament huma parti minn uh, binjiet li qed ħafna flus. Aħna irridu naraw li eh, anka permezz tal-kontratti il ġodda ser nifrankaw 3.9 miljun euro fis-sena. Ammont ta' postijiet ta' fejn qed jista' jipparkja eh, madwar 160 anka il-daqs ta' l-uffiċini huwa ta' 107 metri kwadri hemm ukoll l-ispejjeż għal eh, sabiex il-binja tinżaf kondizjoni tajba ta' 34 miljon 34.000 u naħseb eh, fl-2012 eh, sejri nesċilna sal-aħħar tal-2012 sejri nesċilom jidħlu f'dawn il-binjiet. Naħseb li dawn il-kontratti għandhom jiġu konfermati u anka l- eh, bekk nippermettu sabiex il-Komissjoni timxa eh, timx il-qoddim bil-proġetti tagħha. Hemm il-proġett Orban kif semmejt, hemm eh, anka ammont ta' parking places, il-kondizzjoni tal-binja hija waħda tajba ħafna u uh, naħseb li uh, hija tajba ħafna situazzjoni naħseb illi uh, punti illi rridu nindirizzaw il hawnhekk qed nitkellmu fuq 58 persuna u l-ispazju huwa iżgħar għal kull persuna għalhekk nista' nkun daqsxejn anke aktar effettivi fir-rigward ta' spazju. Il- emirata ta' 5.69 miljon euro u dan huwa mqassam fuq 23 eh, xar fejn ħlas ikun sħiħu mbagħad ċifra ta' 3.8 metru kwadru naħseb illi bekk ser nkunu f'sitwazzjoni fejn anke l-kondizzjonijiet anke fir-rigward tal-prezz eh, huma tajbin. Naħseb li anka r-rata kull metru kwadru hija tajba ħafna u naħseb li hija sitwazzjoni li nistgħu naċċettaw. Fir-rigward ta' Confint Garden ukoll hemm e, wisa ikbar iktar spazju, hemm kantin, hemm parking spaces, etc. U għan nitkellmu fuq 20 sena, m'hemmx break-up clause u anka Eh, naħseb illi eh, xena niksbu kondizzjonijiet anka aħjar. Eh, kikun hemm din il-break-up clause naħseb ser jiswinna iktar. Il dan il-bini fl-560 persuna. Ma anka f'dan il-kas kien hemm il-ħtieġa li anke l-istat eh, Belġjan ehm, jinnegozja mal-Kummissjoni dwar min se jkun il-proprjetarju ta' din il-binja. U għalhekk forsi jista' jkun hemm possibilità ta' xiri tal-binja Id-daqs tal-uffiċċju tal-Covent Garden se jkun hemm daqqas għandna 24 xahar. Bxejn u għandna kondizzjonijiet raġonevoli u l-ispejjeż huma ta' ta' 160 euro għal kull metru kwadru u għanna 24 xar bxej li għet wasluna l-kondizjoniet eh, ħafna ħjar anka għanna periodi ta' 15 sena fej 8.9 eh, miljon eh, ser naslu kol situazzjoni fej Eh, id-dejn ikun ta' 1.5 miljoni il-Kummissjoni tispjega kif ser tkopri dan, eh, però naħsbu illi il-binjet il-ġodda huma raġonevoli qed jiġu pjanat imbagħad tajjeb u naħseb illi il-proġett huwa tajjeb u li anke l-Kummissjoni għamlet biċċa xogħol tajba. Nista' naqbel għalhekk mal-proposta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 temmen li żewġ proġetti huma eċċellenti u ma tipproponix opinjoni li aħna nagħtu opinjoni. Qabel ma nagħlqu, nixtieq ngħaddi l-kelma lil Haider. Għaliex qed li ma kienx hemm ħin iktar kmieni, però sta se nispiċċaw kmieni allura tista' titkellem. Grazzi tal jadejt lill l-kelma. konti nagħmel formali għaliex kulħadd ta' jitkellem barra jiena. Grazzi tal-li bdilt femtek dwar dan. Nixtieq eh, ngħid li meta nagħna li dajna il-qafas finanzjarju dak kien dibattitu interessanti ħafna li s ferm importanti fir rigward tan negozjati. Jiena naħseb li aħna qegħdin nanalizzaw wis l-istrateġija hija importanti kif qed iżda mhux qed inqisu l-kontenut biżżejjed kif qal Romano. Kont qed nipprova nkopri l-influx fil-Kunsill u konna qed nisimgħu ħafna dwar eh, fondi ta' koeżjoni, hemm ċertu proġetti qed jitwaffqu minħabba l-ekkim seħħa problemi legali. Jafu ma' problemi ta' pagamenti wkoll allura aħna se jkollna problemi ta' vera b'daw il-pagamenti. Jiena naħseb li s-sena d-dieħla ser inkunu qegħdin innaqsu l-impenji, l-commitment u dan ser jwassal iktar koeżjoni se tinħoloq l-istess problema. Il-Kummissjoni qed tibatilna ċertu numri u Nixtieq nkunu nafu eżattament x'qed iseħħ fil-Kunsill. Naf li ma jaqblux magħna iżda għandna problemi interni biex jaqblu bejniethom il-ħbieb tal-austerità u l-ħbieb tal-koeżjoni. Insomma, aħna naħseb li għandna nużaw dawn il-punti fuq l-aġenda biex bekk nkunu nistgħu ningozjaw aħjar, rridu nanalizzaw in-numri il figuri mod aħjar li jkollna minnaħa tal komissjoni Aħna ngħidu nix bizzejet informazzjoni, iżda meta nċivu l-informazzjoni ma nanalizzaw issew bizzejet. Jiena naħseb li qed nanalizzaw is l-istrateġija minflok dak li suppost nanalizzaw. Qed niksbu proposti anke mill-Kummissjoni u l-Kunsill issa fl-aħħar. Grazzi ħafna, jiet il-President, fil-fatt il-negozjati għadhom maddewx la fil-Kunsill u mhux se jibdew sa ma jkun hemm il-laqgħa tal-Kunsil ta' Ġunju. Meta il-proposta għal eh, data ta' skadenza timetable għal eh, presidenza eh, Daniza tistipula li il-Kunsil ta' Affarijiet Ġenerali f'Mejju ta' ser jkollu dokument li jismu Negotiating Box u hemm ħafna dejt hemmhekk, hemmhekk isser ikun hemm recap tal-pożizzjoni ta' 27 delegazzjoni u l-Parlament Ewropew. Qed nassumi li il-konklużjoni ser tkun li għandna nistiednu li l-Kunsill Ewropew biex jiddiskuti ċertu punti, ċertu linji gwidi ġenerali. mbagħad dawn jiġu mogħtija lill kunsill f'Ġunju għal skambju ta' opinjonijiet Imbagħad, skont ir-riżultati ta' dak, aħna nkunu nafu jekk in-negozjati jistgħu jibdew dwar dawn in-numri u jekk e, jew jekk il-kunsill għandu bżonn iktar żmien. Dak li fil-kifat qed iwaqaf kollox e, hija l-kriżi finanzjarja. Sissa l-Ministri tal-Finanzi, il-Kunsill Ewropew, sal-ġimgħa l-oħra fil-fatt kienu qegħdin jiffukaw fuq il-problema tal-Greċja u negozjati fil-dwar il-Fiscal Compact u il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropea għal daqstant mhux se jkunu qegħdin jiffukaw dwar il-budget Ewropew mill-2014 għal 2020 sa' Ġunju. Il-problema tagħna hija li aħna għandna nieħdu din l-opportunità u nużaw il-metodu tagħna, norganizzaw sew, naraw x'huma l-istrateġiji tagħna fir-rigward tal-bilanċ tal-poter. Ġifiri f'dan ir-rigward il-konferenza 22 ta' Marzu tkun waħda interessanti ħafna fil laqgħa interparlamentari muster ikun ma kien hemm l-ebda gvernijiet rappreżentati di saret ġranet ilu aħna organizzajni għaf flimkien mal-kollegi tagħna fil-Kumitat tal-Ikon u l-Kumitat tal-Impjegi bħala parti mis-Semestru Ewropew. Politiċi tal-Budget Nazzjonali kienu fuq l-aġenda u aħna kellna eh, skambju ta' opinjonijiet interessanti. U għal dan naħseb li jista' jkollna opportunità oħra biex nisimgħu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni. Kelli xi kuntatti mal-awtoritajiet Ġermaniżi ġewwa Berlin u anke f'Pariġi kien hemm bżonn ta' negozjati fuq l-MFF iżda m'hemmx pożizzjoni għalissa iżda aktar ma jkun baxx il-budget tal-Unjoni Ewropea aktar jkunu kontenti għaliex dan ifisser li jdu jikkontribwixxu inqas iżda dan din mhijiex pożizzjoni ta' negozjati. Din hija sitwazzjoni eh, sempliċement biex niksbu iktar żmien, nirbħu żmien. La darba din il- problema din il-kriżi ekonomika tibda tikkalma, ikun nistgħu nibdaw bin-negozjati. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna lil kulħadd, il-laqgħa tagħna li miss se tkun fil-21 ta' Marzu fid-disa u anka wara nofsinhar. Nagħlqu l-laqgħa tagħna, grazzi.